Meine Damen und Herren, bitte Platz zu nehmen und auch ruhig zu sein auf den billigen Plätzen. Signori, jak ja jaġobkom hudu postkom, għataw ħafna siġijiet, vojta. Etniħu gost li nara bosta rappresentanti tal-parlamenti nazjonali prezenti, natu merħba U għana illi konna livell prattiku ta' kooperazzjoni bej il-Parlament Ewropew u l-Parlamenti Nazzjonali. U importanti illi ikonna laqa ta' dan it-tip sabiex insibu ftehim dwar xi suġġetti importanti fil-Parlament Ewropew aħna dan l-aħħar konna qed niddiskutu il-kwistjoni tar-reviżjoni tal-IES, is-Servizz Ewropew ta' Azzjoni Esterna u dan huwa ħin propizju sabiex aħna nikkonsidraw fejn jista' jkun hemm xi nuqqasijiet. Kenna dibattitu fejn dan il-kumitat nhar it-tlieta illi urina biċċar illi li IES għadu ma tlestix. Hemm ħafna nuqqasijiet li rridu nindirizzaw. Huwa impossibbli li jkun hemm servizz perfett ta' dan it-tip fi żmien sentejn Hemm kwistjonijiet marbuta mal-implementazzjoni ta' Trattat ta' Lisbona. Dak li għandu x'jaqsam kwistjonijiet strutturali u wkoll nistabilixxu l-istrutturi meħtieġa ta' azzjoni esterna. U bħal dejjem hemm ħafna setturi fejn aħna nistgħu ntejbu. U għalek nati merħba l-Ministru tal-Affarijiet Barranin Bilt u l-Ministru Sikorski biex niddiskutu din il-kwistjoni tal-istrateġija globali Ewropea. Għalix din tista' tissaħħaħ biss jekk ikonna strateġija kollettiva Ewropea dwar il-politika barranija. Iż-żewġ affarijiet jiddependu fuq xulxin. U għalek u importanti li aħna ikonna strateġija konġunta u komuni. Dan huwa metodu illi ġi adottat il-mezzi illi aħna nużaw sabiex dan jinkiseb hija kwistjoni li għad iridu niddiskutu l-iktar fid-dawl tal-kriżi ekonomika u finanzjarja dawn il-kwistjonijiet għadhom iridu jiġu meqjusa l-aktar meta għandna xena ġeopolitika li qed tinbidel. Rridu niżguraw li l-interessi kollha jkunu rippreżentati madwar id-dinja l-iktar meta nipromovu l-valuri tad-demokrazija u l-istat ta' dritt. U għalhekk kull ministru ser jagħtina preżentazzjoni ta' 15-il minuta u għaw sur mistiroli u koll li għandu prezentazzjoni. Mbatt ikonna diskussjoni. Nixtieq nistaqsi li sur Danġan qabel nibdew diskussjoni il-President tal-Kumitat Sede Sigurta' u Difiża sabiex huwa jagħtina l-kummenti tiegħu. Grazzi, Ministri, Sur Direttur, Sinjuri, grazzi lill kollegi in parlamenti Nazzjonali tal-li sabu preżenti hawnhekk kif fatt għadin nitrattaw ir-rwol ta' sigurta u d-difiża hawnhekk u dan jagħtina ċertu opportunitajiet. Għanna momentum bħalissa permezz ta' reviżjoni tal-IAS illi qed titnieda iżda kol għaliex il-Kunsill poġġa il-politika barranija u ta' sigurta u ta' difiża fl-aġenda tiegħu u aħna fl-2013 qegħdin nistennew konklużjonijiet ambizjużi. Ovvjament l-avvenimenti E, ta' bħalissa dak li qed jiġri fis-saħel huma xhieda ta' kemm fadlin aktar x'namlu sabiex intejbu l-istrumenti, il-koordinazzjoni u r-rispons komuni tagħna għal teddit li jista' jkun hemm. Teddit li l-ebda pajjiż tal-Unjoni Ewropea ma jista' jiffaċċja waħdu minkejja l-illużjoni illi l-Franċiżi qed jirnexxielhom Iżda fuq medda twila ta' żmien l-ebda pajjiż tal-Unjoni Ewropea ma jista' jiffaċċja it-teddit u l-isfidi li ser ikonna fil-pajjiżi viċini kemm jekk fuq naħa tal-vant jew fuq naħa tan-nofsinhar. U għalhekk importanti eh, fl-interess tagħna li jkollna inizjattivi bħal dawn tal-lum sabiex l-Unjoni Ewropea tkun tista' tiddefinixxi l prijoritajiet tagħha għaliex mingħajr ma tiddefinixxi dawn il-prijoritajiet. Aħna ma nagħmlu xejn ma naslu mkien. U bekk irridu nidentifikaw it-teddit u xem friskju u kif nistaw inwiġbu għalihom bil-mezzi li għandna. Fisem il-Komitat ta' Sigurtà u d-Difiża jiena nilqa' din l-inizjattiva li qed tittieħed minn dawn il-gruppi ta' esperti u mill Sur Bilt u Sur Sikorski sabiex huma jikkontribwixxu wkoll u nittamaw li nibdu l-affarijiet fatti. I will continue in English, I can assure you. Se inkompli bl-Inglis, nista' nizbirak. Grazzi għal din l-inizjattiva u dejjem ta' sodisfazzjon illi nkun preżenti hawnhekk fil-kumitat u kol grazzi għall-inizjattiva li stidintu l-membri tal-parlamenti nazjonali ja, u għajum sabiħ iktar su barra l-Europa tider li hija famla aħjar issa meta mqabbel maċxur xhur li għaddew eh, l-affarijiet mhux daqshekk tajbin ma mhux katastrofiċi. Wasanna għas-sena 2014 dal-waqt fejn hemmhekk se noqogħdu nirriflettu naraw x'ġara fis-seklu li għadda u x'fisser għal ġejjieni tal-Ewropa u tad-dinja. Jannar frar eh, tal-1913 kienu xhur tajbin ukoll kien hemm kriżi fil-Bosnija, f'Agadir, kien hemm xi tensjoni, imma l-ekonomija kienet miexja mhux ħażin. fi Vienna, f'park, kien hemm żewġ żgħażagħ illi żewġ ġuventu li kienu qed jimxu bħalma jagħmlu kull filgħodu, wieħed minnhom kien Adolf Hitler huwa sar eh, famuż eh, matul dak is-seklu u r-raġel ieħor kien ukoll qed jagħmel passiġġata tiegħu fil-Park ta' Xabon u kien Josef Stalin. U għatta xi ġimgħat fi Vienna L-iktar illi dan barra minn pajizu, ma nafux hekk tkellmux bejnietom, ma nafu li dawn. iż zaħ dawn il ġuvin kienu misja fil-Park xobun. U l-affarijiet kienu jidru illi sejrin mhux ħażin dak iż-żmien imma nafu li dan kien il-bidu ta' katastrofi illi eret l-Ewropa u parti kbira mid-dinja u issa qegħdin nibdew nirranġaw l-Ewropa illi il nexxiela tinaqat f'dawn l-axħar 20 sena ġejt minn Gedansk il-bieraħ fejn ta' bilħaq l-Ewropa rajna illi emmek dit teleb il-wirtikraħ ta' dak li ġara dak iż-żmien. L-2014 aħna ser nirriflettu dwar dak li ġara u ser tkun is-sena tal-elezzjonijiet ukoll. Bidu ġdid tal-istituzzjonijiet Ewropej differenti. U aħna ser nirrevedu il- l-IAS, l-istrumenti li bdejna nistabilixxu sabiex nimplementaw eh, politika barranija u ta' sigurta u ta' difiża komuni sabiex insawru l-ambjent tagħna u nindirizzaw l-isfidi t-teddidiet li jista' jkun hemm. U ta' bilħaq dan huwa kompitu tassew importanti li nirrevedu l-istituzzjonijiet u iva jekk irdu namlu. Hemm marġni għal titjib. L-affarijiet ma sarux mill-lum u li jes Zgur mux ser eh, jissawar f'sena sentej tlet snin imma hija ħidma li ħatibqa għaddejja għal ħafna żmien. Iżda l-ħidma tal-istituzzjonijiet m'għandix siwi. Il-hardware tal-istituzzjonijiet m'għandux siwi jekk ma jkunx hemm software. U dak li rida nagħmlu hawnhekk li rridu nagħmlu għallin bdew il-perjodu ta' riflessjoni dwar is-software tal-politika. U nafu li qegħdin ukoll nindirizzaw dak li huwa l-hardware tal-istituzzjonijiet. Kif nafu kellna di l-istrateġija ta' Sigurtà Ewropea Fejju tlieta kien dokument tajjeb ħafna illi nibbet minn kriżi, kriżi ta' relazzjoni transatlantiċi aspetti importanti tal-politika barranija u ta' sigurta tistaw tgħidu li dan id-dokument inkiteb bħala antitezi Ewropew għal dak li inkiteb f'Washington. Sigurta nazzjonali tal-presidenza ta' Bush huma kienu qegħdin jitkellmu dwar l-unilateralizmu u aħna kon qegħdin nitkellmu dwar il-multilateralizmu effettiv bħala ir-rispons Ewropew. Huwa ġust li ngħidu illi deċenju wara għanna iktar eh, affarijiet importanti fid-dokumenti tagħna għal milli hemm fid-dokument korrespondenti eh, korrispondenti tal-Istati Uniti li huwa ta' relevanza għal-ġejjini u dan juri illi dak iż-żmien kon qegħdin nantiċipaw l-affarijiet f'dokument illi nibet minn kriżi ta' politika profonda għad-dinja transatlantika u għall-Ewropa. Iżda, Aħna issa ninsabu f'sitwazzjoni ġdida dan id-dokument inkiteb qabel trattat ta' Lisbona qabel it-kabbir inkiteb minn Unjoni Ewropea illi kellha 15 stat membru. Dak iż-żmien, u għalhekk għadda mhux ħażin żmien. U d-dinja qed tinbidel, ta' bilħaq qed tinbidel u qed tinbidel malajr. Il-proċess tal-integrazzjoni Ewropea beda mill-irmiet tal-gwerra tal gwerra f'dinja li kella żewġ biljun u nofs persuna. Issa qed ngħixu f'dinja ta' 7 biljun, madwar 7 biljun persuna u lejn nofs is-seklu ser ikollna dinja illi ikollha 9 biljun ruħ. U l-Ewropej ser ikunu bejwet uħar 7% ta' dik id-dinja. 95% ta' tkabbir ekonomiku kollu illi ser naraw fid-deċenji li ġej li ġejjin ser ikunu barra mill-Ewropa. Il-pija ta' dinja ser tlaħħaq ma l-Ewropa hija ħaġa tajba li ser ikonna dinja fejn il-viżjonijiet huma inqas, il-klassi tan-nofs illi tfetx, is-seta' ġodda li jfeġġu u wkoll kontradizzjonijiet forsi li jistgħu ifeġġu. L-1914 kienet dik ta' tmiem tal-ewwel fażi ta' globalizzazzjoni Issa eh, nejxu fit-tieni fażi ta' globalizzazzjoni immexxija mill-saħħa militari u industrijali tal-Istati Uniti tal-Amerika imma dal-waqt ser nejxu fit-tielet fażi ir-ritorn tal-Azja, l-Ġappuniżi, l-Indjani, iċ-Ċiniżi ritorn tal-Azja għal eh, sem li huma kellhom fid-dinja jekk imorru lura xi ftit tas-sekli. U forsi qegħdin naraw l-ewwel sinjali tal- L-Afrika li qed terġa' tqum biljun persuna li qed jgħixu f'nofsinhar tal-Mediterran. Din hija dinja ta' sfidi kbar għall-Ewropa. Sfidi b'modi differenti, sfidi ma' wkoll opportunitajiet. U jekk naraw il-votanti tagħna u xiriduna namlu x'inhuma dmirijiet tagħna bħala uffiċjali maħtura tal-pajizi tal-Unjoni Ewropea forsi naraw inqas ideoloġiji li ma jaqblux bejnietom, inqas interessi ta' setat u inqas identitajiet differenti. Wis probabli dan qed naraw l-iktar fid-dinja Islamika illi iva huwa l-aktar ġar viċin tagħna mhux biss fuq il-mappa, imma anka jekk naraw madwarna fejn ngħixu. U jekk dawn ma jaqbux bejnietom jista' jwassal għal soċjetà li tinbidel. Qegħdin naraw iperkonnettività l dejjem tiżdied fi ftit ta' snin 85% tal-popolazzjoni tad-dinja ser ikollha aċċess għal broadband mobli 85% tal-popolazzjoni ser ikollha dan l-aċċess. Ftit ta' snin ilu kien kienet ċifra b'numru wieħed, dak kien il-perċentwal. U dan qed jiżdied fl-Afrika, fl-Asja, fl-Amerika t'isfel. Qed tifforma il-potenzjal ekonomiku u wkoll il-politika ta' dawn il-pajjiżi partikolari qegħdin naraw illi aħna mill-quta mhux biss minn dak li qed jiġri fuq il-mappa, fuq sfera demografika, lanqas f'dak li qed jiġri fl-isfera ekonomika, fil-rigward ta' kummerċ, investiment, kapital, innovazzjoni u kif dan jiċċaqlaq madwar id-dinja u jaffattwa il-pożizzjonijiet differenti ta' seta influ u influenza. Qegħdin naraw x'qed jiġri fl-ispazju fil- cyberspace. Nafux qed jiġri, għandna l-politika xirqa, għandna l-istrumenti tajba sabiex nindirizzaw l-opportunitajiet u l-isfidi illi dawn joffru. U nixtieq insemmi wkoll illi għandna sfida illi ġejja dik mill-bidla fil-klima. L-Iżvezja Eh, tħossem fil-Kunsil tal-Arktiku u nafu mm, li din mhix ħaġa teoretika imma hija qed tiġri fil-verità u qed tiftaħ zoni strateġiċi ġodda għal kompetizzjoni u għal kooperazzjoni u l-kompetu tagħna huwa illi naġixxu bċertu diplomazija nipruvaw insawru din il-parti ta' dinja fi rigward ta' diplomazija, l-istruttura, il-netwerk, il-qafas ta' kooperazzjoni qabel ma jitwettqu l-affarijiet. U jiena naħseb illi l-istess approċ jista' jiġi applikat għal bosta zoni differenti, għal bosta setturi differenti. Qed insemmi dawn bħala uħut mill-isfidi illi għandna dimna. il dokumenta li ISS tal-2013 kien dokument tajjeb, imma l-Unjoni baqat miexi għal qudiem hija aktar ambizzjuża hija aktar konxa mill-isfidi li għandha qoddimna. quddiemha. Għandna il-Ministru Sakorski u jiena ippruvajna innidu dibattitu aħjar dwar dak li għandu isir sabiex naġġornaw l-istrumenti strateġiċi tagħna. U dak li għamilna aħna huwa illi ħadna diskussjoni li lin mill dik bejn il-ministri u staqsejna l gruppi ta' esperti minn erba' pajjiżi sabiex jipproduċu s-sibijiet tagħhom sa Mejju tal-din eh, is-sena. Forsi tgħidu kemm huma pajjiżi strambi dawn l-erba' pajjiżi. Imma lej, hija deċiżjoni għaqlija Għaliex huma pajjiżi minn zoni differenti minn nofsinhar, mit tramuntana, pajizi li ilu hemm mill-bidu, mit-trattat ta' Ruma. Għanna mill-vant, mill-punent u għandna dan il pajizi li mhuwiex fost il pajizi l kbar Taħlita interessanti ta' pajjiżi, ta' gruppi ta' esperti, issa naraw ser biex ser joħorġu. U għanna dan il-proċess li huwa miftuħ u beda Għaliex meta jkollna proċessi bħal dan, jiena ngħid illi il-proċess huwa importanti daqs il-prodott. Jekk aħna jirnexxinna naslu għal xi prodott ta' strateġija globali Ewropea dan ser ikun dokument ta' 10, 15, 20, 25 paġna xi darba. Minix nistenna li kulħadd ser jaqrah, imma nistenna illi kulħadd jimpenja parti sostanzjali mill-ħassiba, elit, dawk ta' politika ta' sigurtà u ta' difiża fil-proċess sabiex dan jissawar dan id-dokument u dan il-proċess huwa importanti sabiex insibu xi tip ta' bil dwar fejn sejrin, f'liema direzzjoni sejrin. Umbad dan il-kunsens naraw rifless fil-politika tagħna. U għalhekk hekk qed nippruvaw nagħmlu kuxjenza tal-bidliet illi ser konna. Aħna maħniex u 1913 maħnix eh, katastrofi imminenti illi ser s-seħ sena d-dihla imma għanna situazzjoni li ser tkun aktar diffiċli fid-deċenji li ġejjin u mhux kulħadd konxu dwarha. Irdu nżidu il-kuxjenza, irdu naraw l-sfidi u l-opportunitajiet u d-dmirijiet li hemm bħala Ewropej f'termini ta' strateġiji. Imbagħad eventwalment insawru il linjeta ta' politika tagħna u l-istrumenti li ser ikunu meħtieġa. U għalhekk dan jiena f'dan l-isfond jiena nilqa dan id-dibattitu bħala parti minn dan il-proċess u nittama li sena diħla jwassal strateġija globali Ewropea illi tamilna l-koll mamra ħjar sabiex nindirizzaw l-isfidi li għandna qudiemna għasni li ġejjin. Grazzi. Radek. Grazzi. Issur Sikorski. Um, good to be here again. I... Grazzi. Jena graz li jgħatawnek biex uh, niprezenta il-prioritajiet tal tal-prezidenza pal-lakka. Dak iż-żmien meta kont prezentajtom kontet ninkwieta dwar is-sitwazzjoni tal-Ewropa. Illum qed ninkwieta dwar sitwazzjoni oħra differenti. Naqbel ma dak li qal il-kollega tiegħi. Naħdmu tant fil-qrib li naqbla ħafna dwar l-opinjonijiet tagħna ftit ġanet ilu konna fil-Moldova ma' William Haig nipruvaw nejnu lil Moldova ma' l-proċess politiku u fil-negozjati biex jipruvaw uh, jiksbu uh, ftejim ta' assoċjazzjoni. Il-bira fil Gdansk kienem inizjattiva tal-presidenza ta' Polakka tqajna mal-Visegrad Group eh, flimkien mal-Kunsill Nordiku u l-Pajjiżi Baltiċi. Spiss nintaqa mal-kollega tiegħi ħafna iktar milli nintaqa ma' Karl ħafna iktar milli nintaqa mal-mara tiegħi. Insomma, smajna ħafna argumenti min-naħa tiegħu kif għandna nimmaneġġjaw il-post eh, ta' tal-Ewropa fejn madniex dominanti ekonomikament Fil-fat l-Ewropa imxiet tajjeb ħafna f'din il-kriżi. Hawnhekk għandna xi informazzjoni il-parti eh, ix-xer tal-Ewropa kienet stabli ta' 20%. Ix-xer tal-Istati Uniti naqset fil 12% u dik tal-Ġappun b'5%. U għal daqstant jaf tajdu li it-tneqis tagħna huwa wieħed relattiv. Iżda dawn huma biss ċifri. Naħseb li jekk nimmaneġġjaw ħażin il-kriżi permezz tal maneġer ħażin aħna neħinna l-poter tagħna fid-dinja u din hija parti mill-korrelazzjoni tal-forzi din il-kelma sovjetika li hija importanti naħseb fil-politika barranija. L-argument li aħna jkonna iktar influenza jekk eh, nkunu ma' odin kien wieħed konstanti f'dawn l-aħħar 20 ta' snin. Eh, nikwota l-Howard Macmillan, il-Prim Ministru tar renju Unit, fejn qal, għet nikwota li l-Europa tinsaf pozizjoni tal- ehm, belt griga tal-bliet grigi fejn iġġildu kontra xuxin iżda bħala riżultat spiċċaw vitmi l-ewwel ta' Eh, Alessandro l-Kbir u mbagħad ta' rumani U għal daqstant irridu naħsbu aktar fuq politika waħda eh, ta' difiża ekonomika li tkun indaqs daqs il-poteri ta' eh, il-superpowers li jeżistu. L-sfida għada waħda kbira bħalma kienet għat qabel. għadna maħniex qed naħdmu kolla fl-istess direzzjoni jew nkunu ċari ma' xuxin. Għonek tkellimna dwar strategija konġunta u politika esterna izdaw xie ehm, għaw mi għaw xie membri li jishtiqu jaġixxu weħidhom kontrarju għal fat li kunu fl-imkien mal-imsieħba strateġiċi tagħhom fl-Ewropa. Sar nsemmi xiftit mis xejriet prezenti li u xi stage fil-futur, jekk dawn ix-xejriet jibqgħu għaddejjin anke l-istat il kbar tal-Unjoni Ewropea, ser ikollhom konsegwenzi. F'ġenerazzjoni waħda, ix-xer tal-GDP globali tal-Ġermanja ser jonqos minn 4% kif inhu bħalissa għal 2%. U finqas minn 50 sena, it-tlet pajjiżi l-kbar il-Renju Unit, Franza u l-Ġermanja, ix-xer tagħhom tal-GDP dinji ser ikun 6% nofs ta' dak li hu bħalissa. Sal-2050 l-ebda ekonomija waħda unika nazzjonali ser tkun fost l-aħjar 10 ekonomiji fid-dinja. U għal daqstant, dan l-argument li aħna nadmu fl-imkien bħala 5 miljon ċittadin u 25% tal-GDP globali u għawihet b'saħtu. Nistaw namlu dan, jew le. Kall tkellem dwar l-kinsija software, dak li rridu nigzbu. Naħseb però li il-hardware tagħna għadu mhuwiex immirat biex dan kollu jseħ. Jiena naħseb personalment li ir rappreżentant Oli, per eżempju, bħala viċi president tal-Kummissjoni Ewropea għandu fil-futur ikun fuq dimnet ta' grupp ta' kummissarji biex u jew i ikunu jistaw jużaw il-vantaġġi li għanna u din miex bis kwistjoni ta' diplomazija, iżda diplomazija flimkien ma' rizorsi. Rizorsi li għandhom xaqsmu mal-poter ta' zvilup aħna l-ikbar poter ta' svilup fid-dinja u fi klaster ieħor kena nappoġġaw irridu nappoġġaw il-diplomazija eh, bluż tal-forza. Sena l-oħra Cathy Ashton tat ordni l forzi armati Ewropej biex jużaw il-little power kontra il- eh, l-edewa tagħna il-pirati fuq il-kosta tas Somalia. Għamilna dan u b'suċċess ukoll. Il-piraterija fuq il-kosta tas somalia naqset 70%, suċċess kbir ħafna li dwaru ħafna rapej ma semgħu xejn. U hawnhekk ser nenfasizza xi ħaġa ftit differenti minn kif enfasizza Karl Għaliex biex nkunu effettivi fil-distribuzzjoni globali tal-poter, biex nkunu rispettati fil-ċina, fl-Indja, fil-Brazil, f'Washington, l-ewwel ħaġa li rridu nagħmlu hija li insolvu l-kwistjonijiet fil-viċinat tagħna għaliex huwa propju hawnhekk fejn għandna l-ikbar influenza. Fejn ir-rieda tal-ġirien tagħna li assoċjaw ruhom magħna għandu l-ikbar konsegwenzi politiċi. Jekk aħna infallu hawnhekk fil-viċinat tagħna fost il-ġirien tagħna ser infallu fostijiet oħrajn. U għal daqstant naħseb li s-sena li ser tiddeċidi fil-fatt id-destin tagħna mhuwiex il-mit anniversarju tal-1914 iżda il-sena ta' deċiżjonijiet kruċjali ser tkun fil-fatt din is-sena għaliex Hawnhekk l-orjentazzjoni ġeopolitika tal-ġirien tagħna tal-Vant probabbilment ser tiġi deċiża. Fin-naħa tisfel tal-Ewropa għandna l-ġirien tal ewropa waqt li fil-Vant għandna ġirien Ewropej, pajjiżi li fil-faqat qed jippruvaw jitlu f'relazzjonijiet iktar mill-qrib mal-Unjoni Ewropea u din is-sena ser ikolna is-summit ta' Vilnius tal-Partnership tal-Vant tal-Unjoni Ewropea. U dan il-Partnership tal-Vant fil-fat jista' jkun is-summit ta' bidu ġdid tal-partnership tal-vant u suċċess kbir ta' din il-politika. Jiena nista' nimmaġina li fis-summit tagħna f'Novembru li l-Ukrajina tiffirma il ftim tal-assoċjazzjoni u sa tlieta mill ġirien tagħna jispiċċaw il ftim tal-assoċjazzjoni flimkien ma oqsma kompertivi u dettaljati li impenjaw ruhom li idaħlu 60% tal-aki Ewropew fis sistema legali tagħhom. Din id-definizzjoni tiegħi ta' suċċess. Iżda tafu tajjeb ħafna. Bħalma naf jien li l-alternattiva hija li dawn il-pajjiżi jispiċċaw imorru lejn progress ta' integrazzjoni li ma jiffukax fuqna imma jifoka fuq eh, proġetti uħor ta' integrazzjoni ambizzjuż u kol. U għal stant, naħseb li għanna nat importanza kbira lil dan il-fattur, għaliex jekk aħna nuru li l-Ewropa għatanda għandha il-poter li tattira oħrajn jekk hija xi ħaġa li oħrajn jaspiraw li jinaqdu magħha, hemmhekk forsi nkunu nistgħu eh, niksbu xi ftit minn eh, dak il-poter li tlifna. Karl huwa ex-Prim Ministru, jiena ex-Ministru ta' Difiża u għal daqstant. Dak li tal-limt l-esperjenza u għadan li dawk l-istrateġiji li għandhom konsekwenzi prattiċi mjumx biss kunċetti, fil-qasam ta' difiża dawn il-fatti dawn il-reviews li għamlu sen insumma fil-fatt l-spending reviews u għal daqstant naħseb dak li għanna namlu huwa mhux biss nibnu tip ta' konsens dwar politiċi da' wkoll dwar l-infiq. Għaliex spiss ikun hemm diverġenzi bejn dak li ngħidu dak li nikdbu u fejn imħorru l-flus tagħna U għal daqstant jena nispera li l-istrateġija u koll ehm, tenfasizza dwar il-bini ta' hardware ġdid fir rigward tal-istrumenti u kol ambizjonijiet u prioritajiet tanfiq, l-spending priorities. Jekk nejdu li l-Afrika ta' fuq hija priorità biex inkunu nistabilixxu il-viċinat tagħna fil-fatt i u għaliex eh, hemm kriżi, din għandha tidher fil-mod ta' kif inqasmu r rizorsi Ovvjament, għaskapitu ta' reġuni oħrajn ikolli ngħid. Iżda, din hija realtà diffiċli li se jkollna niffaċċaw għaliex raġunijiet storiċi uħut mill-Istati Membri tagħna iħossu li għandhom responsabilitajiet storiċi lejn pajjiżi oħrajn, żoni oħrajn, imma ejjew nkunu onesti jekk aħna ma nqablux il infiq tagħna mal-politika dikjarata tagħna mhux se niksbu wisq se nispiċċaw nimxu mod ħażin u jiena nisper il-Kummissjoni li miss eh, teleb din il-problema u bekk nkunu iktar effettivi fl-istrateġija tagħna. Grazzi. Thank you very much. I would like to give the floor now to Grazzi. Issa naddi l-kelma s sur Misteroli. Forsi tista eh, titkellem mhux daqshekk fit-tul daqs il-Ministru, daqs il-Ministri. Jiena nirringrazzjak, eh, President, tal-istudentni eh, biex nitkellem hawn. Jiena għandi rwol iktar limitat f'dan il-każ għaliex jiena se natikom xi analiżi dwar il-mod ta' kif l-Unjoni Ewropea titratta l-istrateġija fil-politika barranija. Ser nibda b'kumment ġenerali. Jekk tana morru lura lejn l-integrazzjoni Ewropea fl-aħħar 20-30 sena l-iktar strateġija ta' suċċess fl-Unjoni Ewropea eh, li l-Unjoni Ewropea għamlet qatt ma ġiet prezentata, jew verament ġiet prezentata bħala strateġija, it-kabbir Per eżempju, eh, oriġina minn artiklu qasir ħafna fi trattat ta' Ruma. Is-suq uniku ukoll eh, kien mniedi fi Green Paper u mbagħad sar permezz azzjoni eh, eh, ġuridika u wkoll Schengen kien eh, każ ta' spillover kemm ġeografiku wkoll kulturali u dawn it-tlet ser ta' suċċess sa' ċertu punt kellhom impoter impatt b'saħħtu ħafna fuq l-politika esterna tagħna, l-politika barranija tagħna. U baqgħet tagħmel l-Unjoni Ewropea aktar attrajenti għal dak li i u daqs kem għal dak li tamel u tajt. Bil-fat daw dejjem kienu għodda għal politika barranija permezz ta' mezzi oħrajn. U għafem interessanti però li l qasam ta' politika fejn li jitlob għal viżjoni u l-strategija kien um, persistenti b'saħħtu. U fil-fatt hawnhekk ir-rekord tal-Unjoni Ewropea huwa wieħed imħallat. xaħġa li spiss uh, ninsew. Uh, ovvjament mhux il-President Brock li kien wara negozjati dak iż-żmien, trattat tal-1997 ħala uh, eh, l-istrateġija komuni. Uh, L-idea kienet li jagħti fokus geografiku u jagħmlu il-bażi għal deċiżjoni ta' QMP fuq azzjonijiet konġunti. Mbagħad wara dħul fis-seħ tal-trattat fil rebija tal-1999 kien żewġa adottati tliet strateġiji komuni mill-istati membri mod partikolari fuq ir-Russja, l-Ukrajna u l-Mediterran. Ir-raba waħda kienet ippjanata eh, fuq il-Balkani iżda mbagħad ġiet imdeħija aktar tard. Din kienet azzjoni maġla eh, għall-artiklu fit-trattat. Iżda ftit snin wara dan, rappresentant Oli Javier Solana kien għamil evalwazzjoni kritika ħafna ta' kif dawk l-istrateġiji kienu ġew elaborati miktuba u prezentati u għal uh, minn eh, rapport ta' dak li konna tal-imna eh, mill-passat għal li ma kienu ġabu lebda valur mizju tal kienu ġa politika komuni stabiliti eh, l-ftejma mal-Russja u l-Ukrajina l-proċess ta' Barcellona mal-Mediterran u l-patta stabilita u l-ftejim tal-stabilizzazzjoni ehm, mal-pajzi tal-Balkani fil fattu huwa kien għal li daw kienu testi ta' dikjarazzjoni li ma kellhomx xwiss impatt fuq eh, eh, l-istrateġiji e prioritajiet tal-Unjoni Ewropea u qal ukoll li kienu diskussi u negozjati permezz ta' proċedura li kienet tidher isa bħal tafu intom il- Christmas tree approach fejn inti mm, mm, sempliciment taqba iżżid il-prioritajiet eh, skont dawk li jkunu għallulek in-nies li jkunu madwar il-mejda ma kienieċ qed tiffoka fuq interessi strateġiku komuni, ma kienieċ qed tiffoka fuq dilemmi ġodda u lanqas ma kienet qed tenfasizza l-mezzi ta' kif setgħu jinħolqu ċertu problemi mod partikolari mal-parti mal-imsieħba esterni, esterni għaldaqstant l-idea kienet li naġiċu mod differenti. U fil-fatt li staġija tal-2003 però mbagħad kienet storja ta' suċċess. Din e- e- esperimentat eh, f'territorju li qatt ma kienet għada eh, eh, esperimentat qabel u ma kienx proċess ta' komunitologija kien pjuttost ċentralizza u ma kienx soġġett għal negozjati tal-koreper dak tradizjonali u kien hemm prioritajiet u għanijiet definiti u kienu ċarja ħafna il-problem li sena kien hemm mal-imsieħba ħafna każi kien kisba uh, eh, waħda speċjali unika u kien hemm ċirkostanzi speċifiċi, kienu opportunitajiet uniċi, ma kienx hemm follow-up fuq dan u ma tantx kien hemm rieda biex inkomplu fuq eh, pjanijiet azzjoni. U meta wasalna għal xi tip ta' l-ewwel reviżjoni tal-strateġija tal-sigurtà fl-2007-2008 eh, niftakar ir-rapport tal-implementazzjoni tal-EAS e e eh, uħud mill-problemi li eh, l-imperfezzjonijiet li kienu laqtu din il-proċedura erġajna rajnijhom u fl-aħħar din l-istrateġija kienet fil-fatt rajna aġġornament tajjeb ta' dak it-tedit li kienu affettwat l-Unjoni Ewropea iżda ma setawx eżattament isemmu l-prioritajiet li kellhom jippruvaw jinkisbu u għal daqstant spiċċaw marru lura l-istess diffikultà li kien hemm fil-passat li jippruvaw jakkomodaw pożizzjonijiet differenti li kienu preżenti madwar il-mejda. U sa ċertu punt, din it-tip ta' proċedura affettwat ukoll il dak li llum insejħulu il-partnership strateġiku li l-Unjoni Ewropea għandha fil-fatt ma' għaxar imsieħba fid-dinja li huwa meqjus li huwa ġeneriku jipprova milli jipprova jiffoka fuq ċertu prijoritajiet speċifiċi u fir-rigward ta' trattat fit-trattat ta' Lisbona eh, l-unika post fejn tara din it-terminoloġija u artiklu 26 fejn il-Kunsill Ewropew huwa mitlub li jidentifika u hawnhekk nikwota l-interessi strateġiċi ta' l-Unjoni Ewropea Għaw xi konklużjonijiet li nistgħu naraw minn hawnhekk huwa forsi xi ftit diffiċli biex nsibu xi diffikultajiet eh, xi konklużjonijiet hawnhekk iżda naħseb li huwa ġust li ngħidu li sissa eh, strateġiji impliċiti flessibbli kienu dawk l-iktar ta' suċċess. U probabbilment għadhom. Strateġiji ta' ta' ta' kidba dan huwa eh, mm, diffiċli, eżerċizzju diffiċli, huwa diffiċli ta' komoda l-punti kollha li diffiċli li jistgħu jitqajmu dwar il-mejda. Mbagħad il-kwistjoni tal-istatus quo, iż-xjenza soċjali identifikat l-dipendenza ehm, bħala riskju li jappreżenti f'dawn iċ-ċirkostanzi u wkoll forsi jirriskjaw eh, li jibdlu b'mod radikali l istatus quo L-amministrazzjoni ta' Bush, per eżempju, eh, għamlet uh, dan fl-2002 u kienet sfida għal atteġġament ta' qabel u kienet meħtieġa biex tirrispondi għal uh, sfidi ġodda, per eżempju, il-9 ta' settembru, eh, il-11 ta' settembru. U uh, fil-fatt, eh, provat tinkludi opinjoni differenti li kienu prezenti dak iż-żmien l-istrateġija hija meħtieġa ħafna anke jekk din hija bbażata fuq monitoraġġ regolari ta' żviluppi u xejriet li jkunu qegħdin jaffettwaw dawk li qed jagħmlu l-istrateġija. Aħna qegħdin eh, f'ambjent li hija dejjem jinbidel. U anka il-viċinat tagħna qed jinbidel inbidel ħafna sa mill-2003, pereżempju l-2008 eh, tisir iktar stabbli. Però hemm ċertu diffikultajiet ukoll. Eh, u għamil ut eh, u minn minn ġirien oħrajn, mill ġirien tal-ġirien tagħna, per eżempju l-Afganistan u l-Mali, per mm, dan l-aħħar. U dawn huma territorji diffiċli rridu noperaw fihom. Ukoll għandna naqis tnaqis ta' riżorsi, riżorsi finanzjarji minħabba l-kriżi finanzjarja, l-kriżi ta' żona euro, il-kriżi budgetarja li hija preżenti u attiva implementatu fl-Unjoni Ewropea kollha u wkoll riżorsi li qegħdin jonqsu politiċi aħna iktar diviżi milli konna ftit snin ilu dawn id-diviżjonijiet ħarġu u kif ukoll di kienet l-abilità tal-Unjoni Ewropea li taġixxi. L-Unjoni Ewropea hija konfrontata wkoll bi sfidi esterni kif ġa qed viċinat iktar instabli, din iktar globalizzata u bidla fil-poteri ma' bqija ta' dinja. Dan jġelna, inkomplu nerġaw nasisjaw mill-ġdijt il-prioritajiet tagħna. Irridu nsibu xi tip ta' konverzazzjoni permanenti fuq l-interessi strateġiċi tagħna u l-aħjar mod ta' kif defendu u niksbu dan. U f'dan ir-rigward jiena eh, naqbel ma' dak li qal Carl Bilt. Għalies, għaliex il-proċess u aktar importanti mill-prodott kif għal kalbilt. U għal daqstant, il-proċess u xorta l-erba think tanks li eh, semmew iktar min huma ferm importanti. Grazie, President. Uh, a lot of people asking for the floor. Ħafna nies jixtru jitkellmu. Iżda l-ewwel ngħaddi kelma lis sur Kilx. Għax naħseb eh, huwa membru tal-Peress li membru tal-Parlament Ewropew. Mandi ebda dubju illi il-kontest strateġiku ta' palissa għandu bżon arranġament għal kapacità tal-strateġija tal-Unjoni Ewropea u anka fil-politika. Is-sigurtà għandu rwol eh, kruċjali f'dan il-proċess infatti. Dan għaliex mill strategija Ewropea minn meta ġiet adottata rajna ħafna bidliet kruċjali fl ambjent ta' sigurtà globali. U ħansemmi tliet fatturi ewlenin li semmew eh, Senior Sikorski u Bills L-ewwel ħaġa l-poteri internazzjonali, speċjalment l-Indja, ir-Russja u ċina. Dawn żgur li ħajkollhom eh, rwol ikbar fil-relazzjonijiet internazzjonali. It-tieni punt, is-sitwazzjoni dinamika mal-viċinat tan-naħa ta' nofsinhar, speċjalment eh, l-Afrika ta' fuq u n-naħa tal-Lvant. Levant nofsani. Irridu naraw li kunem demokra eh, demokrazija u l-istabilta f'dan ir-raġuni. Iżda xorta waħda għanna xenarju ikraħ qoddimna. Hemm ħafna problemi f'dawn ir-reġjuni tad-dinja. xorta waħda fil-viċinat ta' l-Ilvant mhuwiex stabli bħal maħsibna. Jider li l-triq lejn id demokrazija Għada mhijiex assigurata volja kien hemm xi progress. Tielet punt, il-politika ta' sigurtà tal-Unjoni Ewropea biddel l-idea mill-fok eh, fuq l-Ewropa għall-Azja u r-Reġjun tal-Paċifiku. Rajna l bidlu fi CSDP. Zajrtu kunem hemm dokument strateġija tal-istrateġija mill-2003. Nixtieq nsemmi erba' jew ħames fatturi li jridu nikkonsidraw. L-ewwel fattur, l-ewwel ħaġa l-Ewropa għandha għandha tkun tipprovdi s-sigurtà u mhux tikkons ma' sigurtà. Aħna rridu nużaw l-odda kollha illi għandna dispożizzjoni tagħna u li ġew introdotti bit-Trattat ta' Lisbona. It-tieni punt, rrid ikun hemm aktar appoġġ għad-demokrazija u ehm, għall-pajjiżi tal-Balkani, pajjiżi Balkani. Fl-istrutturi tal-demokrazija. Rrid ikun hemm aktar sigurtà, rrid approċċ aktar għas-sigurtà. It-tielet punt, irrit ikollna approċ komprensiv mal-Afrika, aktar għajnuna, riformi settorjali, l-istat ta' dritt u drittijiet u l-governanza. U fl-aħħar, irrid konna l obliku għal partnerships tal-Ewropa tal-Ilvant flimkien mal-naħa tal-naħa tisfel tal kaukasis Irridu noqdu attenti xat jiġri f'dawn il-pajjiżi bħal Georgia, bħal Armenja u Azerbajġan. Grazzi ħafna. Anka, Gracias. Eh. Juan Carlo. Grazie ħafna, Sur President. Nixtieq nibda billi nirringrazzja l-kelima mistiedna tagħna tal-introduzzjoni sabiħa li tawna u għall-ħidma li qegħdin jagħmlu biex nadottaw din il-strateġija komuni Ewropea. Naħseb hija importanti li nagħmlu analiżi tar-realtà kif kienet ċara eh, mill-Ministru Sikorski. Naħseb aħna bħalissa qegħdin affaċċjaw waħda mill-ar kriżi minn meta l-Ewropa ġiet minn meta l-Ewropa bdiet. Naħseb il-tassib tal-analisti għadha mal-ħaqnijomx. L-Unjoni Ewropea unek għada u qegħdin ngħixu ehm, fi żmien ta' paċi u stabilità. U fil-fatt dan hija l-twal żmien ta' paċi u stabilità kif semma wkoll il-Ministru Sikorski. Aħna għandna 500 miljun ċittadin fl-Ewropa, 300 miljun maħna għandna l-istess ehm, munita u għanna ħafna esportazzjoni u nofru l-aktar eh, għajnuna esterna. Naħseb kull analist qegħdin jgħidu li dak li qed jiġri huwa bidla fil-poter mill-punent għall-Levant. U fil-fatt l-Istati Uniti qed titlef il-poter li għandha. Jekk tħares lejn il-GDP bejn l-Ewropa u l-Istati Uniti kuħatja fil-riżultati tagħha. Nixtieq insemmi xi ħaġa li semma s-Sur Bilt xoll qed isir mit-think tanks. Rajna istitutut li qed iħarsu lejn il-fatturi ta' influenza globali u bdew iħarsu lejn il-fatturi differenti l-Istata Uniti eh, tripla l-influenza globali meta mqabla ma' Franza u l-Ġermanja, ir-Renju Unit u ċina kif ukoll il-Ġappun u russja il ġappun u r russja meta nħarsu lejn eh, pajjiżi żgħar u medji tal-Unjoni Ewropea, jekk inħarsu l-influenza tal-pajjiżi BRICS, per eżempju, l-Awstrija għandha aktar immigranti minn Brażil, id-Danimarka għandha industrija ta' servizzi kbar minn ta' Russja, l-Slovenja għandha id-doppju ir-riżorsi tal-Indja, l-Lussemburgu tipprovdi aktar għajnuna l-refugġjati mill tipprovdi ċ-Ċina. Jiġifieri, jekk din id-dejta, din l-informazzjoni kellha tiġi estiża għal pajjiżi il-kbar ukoll allura naraw li l-Unjoni Ewropea mhijiex waħda irrelevanti. Iżda xorta waħda għandna l-problemi b'dak dak li qegħdin namlu. U rridu nassiguraw illi eh, li aħna nuru x'nofru Aħna kena dibattitu fis sottokomitat ta' sigurta u d difiza eh, u rajna il-nuqqasijiet dak li qegħdin namlu. Nistaw naraw li eh, ma soċan qablu fil-difiza, fil budget ta' difiża mal-Istati Uniti pereżempju. Iżda xorta waħda għandna 1.8 miljun soldat aktar mill-Istati Uniti. Fil-fatt aħna għandna noħorġu bċi konklużjonijiet għal dak li qed jiġri fil-Libja pereżempju. Jiena nixtieq nishtiq nistaqsi li żewġ ministri illi kienu involuti fil-affarijiet barranin fil-Kunsil tal-Unjoni Ewropea kif konna qegħdin nassessjaw il-EAS qed nippreparaw rapport fuq dan is-suġġett x'għandna nbidlu biex inkunu ċerti l-Unjoni Ewropea ma issirx ma sibx post fuq naħa ta' wara fil-approċ eh, globali biex ma ssirx waħda li mhijiex rilevanti. U tkun parti minn dawk il pajz li jieħdu deċiżjonijiet irridu nħarsu lejn il-politika ta' naħa ta' nofsinhar u tal vant u naraw x'jonqos f'din il-politika. il politika Innotajna wkoll eh, meta ħarisna lejn il-perspettivi finanzjarji rajna illi parti mill mill-budget li qed tola huwa fil-fatt fid-difiża hemm żieda ta' 3%. Iżda jidher li għandna nuqqas li nitkellmu bħala vuċi waħda. konna maqsumin anka fil-UNESCO kena konflitti f'parti toħra fid-dinja. Kif nistgħu nassiguraw li aħna nsiru aktar effiċjenti biex nużaw il-mekkaniżmi li għandna taħt it-Trattat ta' Lisbona? Bekk, kieku aħna nkunu aktar importanti fil-qasam internazzjonali. Sir Biltu minn Susikorski u ma' attivi ħafna u ma' għandhom l-inizjattiva, l-immaġinazzjoni li hemm bżonn u l-esperjenza kollha. Ġifieri naħseb nixtieq nkun naf x'jaħsbuma fl-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Is-Sur Gates jekk jogħġbok. Grazzi ħafna. Nixtieq ringrazzja l-preżentazzjonijiet li kienu interessanti ferm. Nixtieq inkompli fuq dak li qal il-Ministru Sikorski rigward il-kwistjonijiet fl-Unjoni Ewropea. ċsemma l-istatistiċi tal-kummerċ dinji u l-jinxtenajt l-infiq fuq ta' NATO rajna, rajna matul is-snin fatt importanti. L-Istati Uniti qabel kien jati eh, 50% tal-infiq ta' NATO, issa qed jagħti 75% l-Istati Uniti. Naħseb li aħna għall-Ewropej irridu nħarsu b'mod serju lejn dan. Aħna sempliċement ħankunu qegħdin nħarsu lejn il-poter żgħar li għandna f'dan l-irwol jew bħala Ewropej kif l-Istati Uniti qiegħda tersaq lejn l-Asja u l-Paċifiku bħala il-problemi interni u ma forsa ħajnaqsu l-infiq militari tagħhom. Aħna bħala Ewropej ħanaraw li din hija xi ħaġa naddu naddu kif ħannadduha kifini, ibqaw sejrin kif aħna, jew ħanejdu illi għanna bżon mhux biss poter żgħir imma poter kbir, saħħa kbira biex nagħmlu dak li huwa neċessarju. Jekk hux fil-Libja pereżempju, fejn kellna diviżjoni politika interna, jew nkunu ċerti li eh, li jkun hemm stabilta kontinwa u ftehim politika anka per eżempju fil-Bosnia Herzegovina u anka fil-pajjiżi Balkani. Unbat ovvjament għanna mistoqsija ta' tħassib fil-frontieri tagħna, fil-partnership mal-Ilvant, hemm xi pajjiżi li kellhom eh, relazzjoni diffiċli ħafna ma' xulxin. U aħna bħala Ewropej forsi ħajkollna bżonn li nagħtu xi ftit stabilità jew forzi ta' monitoraġġ għal dawk ir-reġjuni. Aħna nissaw eh, namlu dan lestin nibatu n-nies hemmhekk f'pożizzjoni fejn jistgħu eh, imutu jitil ħajjithom biex nilħu din l-istabilta. Emman kafna referenzi li qed isiru għal bidla fl-Afrika ta' fuq fil-rebbija Arbija? Eh, u dak kollu li qed jiġri bħalissa. Kultant naħseb li nkunu wis ottomizmi aħna. Għaddew xiren ta' snin u sekli biex l-Ewropa ġiet fil-pożizzjoni li qiegħda bħalissa. Kif nistaw nistennew illi pajjiżi li qatt ma kellhom demokrazija se jkunu jistaw eh, fi żmien tant qasir li jgħaddu minn trasformazzjoni eh, li eh, kellhom jgħaddu seklu sħaħ biex il-ħaqnija fl-Ewropa? kif nistennew li l-Eġittu, pajizi pal eġittu u pajjiżi oħra fil-Afrika ta' fuq jimbidlu f'dawn il-periodi żgħar eh, bħalma għamlet il-Polonja per eżempju. Imma Polonja kellha diġà orjentazzjoni lejn il-naħa tal-ponent. Fl-Afrika hemm problemi oħra. Ġifieri nħarsu lejn il-żmien, iż-żmien diffiċli. Xiridu nagħmlu b'mod konkret dan huwa l-punt finali tiegħi li huwa jkun hemm kooperazzjoni bejn in-NATO u l-Unjoni Ewropea. Għad hemm eh, problemi kbar minħabba Turkija u ċipru u hemm kwistjonijiet dawn irridu nsolvuhom biex ikollna sigurta effettiva. Grazzi. Thank you. Grazzi ħafna. Sir Bilt. rigward il-fallament tal-Unjoni Ewropea fin-naħa tal-mad-dinja u rridu konna responsabilitajiet. Aħna nistaw niprovdu sigurta dinjija fil-maniġar tal-krizi. Jekk ma namlux mistoqsija kruċjali tal-leġitimità tal kunsill tas-Sigurtà u għalhekk nirriformaw il-kun namlu riforma tal kunsill tas-Sigurtà u li jkollna post permanenti fil-Nazzjonijiet fil Uniti. U l Svezja għada wkoll topponi eh, riferiment tal-ICC ta' daw kollha illi huma voluti fil-reati tal-gwerra fis-Sirja. Sur Sarkoski, il-gruppi li semmejt, dan kolla jizistu, dan kolla qed taħt it-Trattat tal Lisbona il-reprezentantat Olja hija parti mill-Kummissjoni u tara li, li dawn is-setturi kollha tal-Kummissjoni se jimxu mal-politika barranija fil-Afrika ta' fuq. Dak li qegħdin naffoċċew. Mhux qed nitkellmu wkoll fuq is-sigurtà tagħna stess illi qiegħda fi problema. Allura forsi hija ġaġa ħażina ħafna li l-Ministri tagħna stess ma jistgħux jaqblu fuq il-fondi komuni per eżempju għal missjoni tal malit jew tas-Saħel. Dan dinja kapaċità li forsi ħadd ieħor ma jistax iħallas għalija eh, għal missjoni oħra simili tagħha. Mhijiex ħaġa ħażina li l-budget li qabad li, li eh, ftiem fuq il-Kunsill li l-azzjoni esterna qed jagħti l-sinjal il-ħażin mhux biss għall-Ewropej imma l-bqija tad-dinja. U s-surroli. Jiena ħana defendi l-interessi strateġiji, l-istrateġiji interni. Iżda ħna bżonn eh, tmexxija politika il-Kummissjoni qiegħda taħdem għall interess tal-Unjoni Ewropea, rridu kunu ċerti dwar dan. Li mhumiex li m'għandniex kommissjoni li ġejjin mill-gvernijiet ta' pajjiżi differenti. Rridu nkunu ċerti li aħna qegħdin qed nimxu kif suppost qabel ma niddeċidu nindefendu l-bqija tad-dinja, grazzi. Now the floor has uh, Mr. Savage. Naddi kelma issa li Sur Savage. Thank you very much, Mr. Chairman. Grazie ħafna, Sur President. Uġbitni l-metafora tas Sur Sarkorski li juża bħal fuq il-hardware u software. Iżda, jekk ħanħarsu lejn l-effettività tas software, rridu nasbu l-iżvilupp tal-hardware. Se jiġri għal-hardware tagħna biżmien jekk jġobkom ħan nikwota nikwota minn ktieb sal-aħħar ta' dan is-seklu jekk ikollna aktar fertilità il-popolazzjoni il attiva bejn 15 u 59 sena l-Ewropa ħadd tinżel minn ħadd tinżel 20 fil-mija. Il dawk li qegħdin jaħdmu jider illi dawk il-pajizi li huma l-aktar industrializzati huma l-inqas fertili. Naraw li l-popolazzjoni tagħhom os minn 40 għal 60 fil-mija f'dan is-seklu. Dinja l-istorja li mhux qegħdin nirrapportaw biżejjed għaliha. Il-popolazzjoni ħadd tonqos fid-dinja industrializzata. U għalhekk diħa tagħmel dannu fuq l-industrija dinjija u l-istabilità ekonomika pajizi bħal Russja qed ikollhom eh, problemi demografiċi diġà. Sinjuri, meta nitkellmu fuq l-istrateġija għal ġejjini, irridu naħsbu wkoll fuq id-demografija. Inkella, ikolli ngħid li ħammorru għal diżappunt kbir li s-software tagħna mhux se jaħdem għaliex il-hardware mhux se jaħdem u nishtina dokumenti ieħor. Ma tagħmel l-ebda sens għalija illi nasbu bħala l-Ewropa bħala poter qawwi meta eh, tnonfqu biss eh, wieħed fil-mija tal-GDP fuq il-militar f'ħafna mill-pajjiżi. Għalhekk riġna bil-terminu soft power, poter żgħir, biex natu l-fat illi l-Europa hija dajfa fil-qasam militari. Sakemm l-Ewropa ma jkollix l-abilità li turi l-poter tagħha l barra mill-frontieri tagħha, allura żgur li misser jkollha poter. Forsi ekonomika un ekonomikament iva, iżda mhux militarment. Grazzi. Merci, Monsieur le Président. Euh, sans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 ndajef id-dibattitu jien nixtieq ngħid illi impressjoni għandi. Kif għalli tanna Gomes diġà hemm ħafna affarijiet li jeżistu fit-trattati, specialment dak ta' Lisbona li diġà ġew stabiliti fuq livell ta' kunsill. Għanijiet ambizjużi illi għatma irrispettajna mekkanizmi, istituzzjonijiet għanna diġà eh, l-armamenti tagħna iżda wkoll irridu rrieda politika b'saħħita biex dan kollu jaħdem. Nitlob skuża jekk qed ngħidilkom dan l-aneddotu tiegħi imma Jena ma nafx kif kull sitt xhur ikun hemm din il-laqa informali tad difiża, ikun hemm inqas minn terz tal-ministri li jieħdu sem. Kien hemm pereżempju laqa dwar il-Mali u kulħadd jgħid iva, aħna rridu naġixxu f'solidarjetà. Din hija xi ħaġa li tirrigwarda l-Ewropa imma jkun hemm inqas minn nofs tal-Ministri illi jkunu preżenti meta nitkellmu dwar rieda politika, eh, din titissir fuq dan il-livell naf li l-agenda dejjem tkun mimlija, imma anke fil-konfront ċittadini tagħna, xi drabi mnalla ma jarawx il-lista ta' minu preżenti. Għaliex mhux biss niddiskutu ma niddeċidu hemmhekk il-ġejjieni tal-politika barranija tagħna tal-politika ta' sigurtà li l-inmilla neddoti. Ma nistawx nibqaw namlu ta' birru ħna illi din il-politika ta' sigurtà ta' difiza għandha tiġi ivvintata mill-ġdid kull sitt xhur. M'għandniex l-istrumenti. L-istrumenti huma fidejna imma m'għandniex irrida politika kulħadd għandu r-responsabilità tiegħu u l-Ministri tal-Istati wkoll għandhom ir-responsabilità xjerfaw. Uh, first of all, I agree with Senator Klich's statement. Il-Ministru Sikorski jiena naqbel mal istarrija ta' senatur u kol ħadgos nisma l-istatistika tal sursa Sala Franka. Bosta membri tkellmu dwar il-kwistjonijiet ta' kapaċitajiet ta' difiża l-iktar f'paragun mal-Istati Uniti. Jina naħseb illi l-affarijiet huma għar għaliex aħna nonfqu inqas minn terz meta mqabla ma l-Istati Uniti fuq id-difiża u ta' bilħaq nimxu tajjeb jekk ikonna terz tal-kapacitajiet tal-Istati Uniti għal fondi għal flejes imma meta naraw ir-riżultati ta' dak l-infiq kollu kemmu affarijiet huma ħafna iktar għar. Xi ħadd qal li għanna 1.8 miljon soldat fl-Europa, imma 5 sa 6% minnhom biss jistgħu jintbatu fuq missjonijiet. Immaġinaw kieku l-Istati Uniti kellhom 50 eh, personal, 50 politika ta' procurement, 50 forza, forza tal-art, 50 forza navali, kieku kienu jonfqu ħażin il-flus tagħhom fuq l-istess skala li ħan qegħdin namlu fl-Ewropa. U għalhekk il-proposta tiegħi li għall-inqas meta nibdew programmi ġodda bħal, pereżempju, dwar il-kapaċitajiet mingħajr il-persuni aħna irridu namlu palmet namlu fl personal procurement nistaw inqasmu dawn il-UAVs, tipi differenti ta' UAVs, nispeċjalizzaw u nibgħatu b'mod konġunt biex ikonna eh, offerta aħjar għal kontribwent Ewropew u kapaċità aħjar għal kull wieħed u waħda minna b'mod individwali, jaħseb wara b'mod kollettiv, imma għandna bżonn irrida politika. U mhux dejjem tkun hemmhekk din ir-rieda politika aħna nitkellmu illi rridu nagħmlu l-affarijiet b'mod konġunt, imma mm, rigward ta' teħid ta' deċiżjoni fuq livell Ewropew spiss l-interessi nazzjonali jirbħu fuq l-interess ġenerali dak Ewropew dwar kwistjonijiet bħal rappreżentanza f'entitajiet internazzjonali. Is-Sinjura Gomez semmiet ir-riforma tal-Kunsil ta' Sigurtà. Jiena naħseb illi qed tara l-problema hawnhekk. Il-Polonja tappoġġa il-pożizzjoni tal-Ġermanja ta' ftit ta' sinilu, jiġifieri li hemm bżonn ta' sede permanenti tal-Unjoni Ewropea fil-Kunsill eh, ta' Sigurtà. Imma naħseb li huma għandu fema differenti u dan jurina il-problema. Bosta parti partijiet mis-sistemi ta' Nazzjonijiet Uniti u dik internazzjonali fejn aħna nistgħu niksbu aktar qawwa aktar seta' jekk inkunu rappreżentati b'mod konġunt. Staqsu lilkom infuskom, aħna aktar jew anqas b'saħħitna jekk inkunu rappreżentati eh, fil WTO esklusivament mill-Kummissjoni Ewropea Jiena ngħidilkom illi kull wieħed u waħda minna huma aktar b'saħħithom għaliex aħna rappreżentati mill-Kummissjoni u mhux mill-Istati membri u din il-loġika tapplika fil-konfront ta' organizzazzjonijiet oħra. Aħna f'dan iż-żmien ta' kriżi nistgħu nifrankaw biljuni billi nirtiraw is-sem tagħna minn uħut mill-partijiet tas-sistema ta' Nazzjonijiet Uniti bħala stati membri u nkunu aktar ta' influenza. Mhix Eh, eh, xaħġa ħaġa eh, diffiċli din li naslu għaliha. Imma irridu naraw fejn arrieda, rridu nġibu ruħna naġixxu b'mod konġunt jew sempliċement noqogħdu nitkellmu dwar dan l-approċ u jekk ma naddux dan it-test jiena ma tant ser inkun ottimista hawnhekk. I agree with Mr. Jiena naqbel ma' Sur Gates illi il-kompitu tagħna għadu temx fil-Balkani, forsi ser konna nintervjenu fl-Afrika ta' fuq, fil-Vant Nofsani jista' jkun u fil-żona tal-Kawkazi u jiena nibża illi Aħna nistaw nirrepetu fil-settur ta' difiża dak illi għamilna b'konsegwenzi orribli eh, dak illi sar fil-settur monetarju. Il-kol konna nafu illi jekk jinkiser il-pat ta' stabilta' u ta' tkabbir kien ċaġa riskjuża u nkiser 60 darba u meta laqtitna il-kriżi aħna ma konniex preparati illi nindirizzaw din il-krizi b'mod istituzzjonali ma kienniex il-proċeduri ta' monitoraġġ, ma kienniex il-mekkanizmu ta' salvataġġ u nafu x'kien ir-riżultat, krizi enormi. Issa fis-settur tad-difiża il-krizi tista' tolqotna mill n nar mill-lum għal kif għamlet il-krizi finanzjarja u tkun ħafna iktar serja u kol maħniex ippreparati hawnhekk. Għaliex aħna Eddin, naddu responsabilta lil dawk li jiġu għarajna u s sinjali ta' twissija eddin narawom kull fejn inħarsu. Għadna ma ħadniex il-talimiet minn dak li ġara mal-Balkani fid-disajnijiet. u jiena naqbel mal-frustrazzjoni ta'kom minħabba nuqqas ta' kooperazzjoni bejn in-NATO u l-Unjoni Ewropea. Nistana qed jitilfu ħajjithom għaliex żewġ organizzazzjonijiet bisħubijiet eh, komuni ma jistawx jagħtu daqqatit lil xulxin. L-Afganistan pereżempju ftit ta' snin ilu jiena kelli l-idea illi nwaqqaf ħames timijiet tal-Unjoni Ewropea ta' rikostruzzjoni provizorja fil-ħames provinċi ewlenin tal-Afganistan f'waqt fejn in-nofsinhar ta' bilħaq eh, kien hemm bosta problemi. Aħna stajna nużaw ir-riżorsi tagħna biex insolvu konflitt kbir u fej kien hemm ħafna persuni li kienu qed jitilfu ħajjithom Iżda ma stajniex nagħmlu hekk minħabba ċipru. Ninsabu f'nofs elezzjoni f'ċipru ejjew nittamaw illi it-mexxija l-ġdida ta' ċipru forsi tejna nsibu tarf ta' din il-problema umbat nirranġaw l-status quo kif jinsab bħalissa mhuwiex aċċettabbli. Is-Sinjora Gomez qalet li ma nistawx naqblu dwar fondi komuni għal Mali. Ma nafx eżattament xi xtaqtejt, ma nistax niftakar iċ-ċifri eżatti. Jiena niftakar li aħna bilna 50 dwar 50 miljun għal Forza Afrikana u 200 miljun bej u ieħor palajnuna ta' żvilupp. Naħseb rittejt il-fondi tal-operazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea jina naħseb li aktar fondi komuni u mux inqas nix nirrepetu l-izbali l-żbalji ta' sistema ta' NATO li nistgħu nifmuhom in-NATO eh, ġiet imnedija għal gwerra sħiħa fejn l-ispejjeż mhux daqshekk importanti imma issa qed tagħmel gwerer ta' għażla fejn l-ispejjeż iva huma importanti u għalhekk l-inċentivi m'għandhomx ikunu tal-immod li dawk li jieħdu sem fil-missjonijiet eh, ma jkollhomx flejjes u dawk li ma jieħdux sem Eh, jiffrankaw. Le, l-affarijiet għandhom ikunu bil-kontra. Imma ovvjament hemm bżonn ta' rieda politika biex dan jitwetta. Is-sur sebe għandu raġun ukoll dwar il-popolazzjoni u l-kollas jenat il-demografija hija destin huwa ta' tħassib illi ma tantx għandna strumenti biex nindirizzaw din il-kwistjoni. Għaliex in-nies li titkellem dwarhom diġà twildu. U eh, ma nistawx immorru lura, ma nistawx pass pass lura issa għaliex ċertu ġenerazzjonijiet eh, diġa' qabżu eh, l-età ta' li fija jistom kollom it-tfal. U hemm kustonit marbuta ma' l-immigrazzjoni u kolli huma diffiċli f'termini politiċi. Naħseb il-kol semmejna. Illi dan huwa argument b'saħħtu sabiex aħna naħdmu id fit. Iva jena naqbel illi għanna l-istrumenti fit-trattati sabiex namlu aktar. Il-test veru propju biex ngħidu l-affarijiet kif huma huwa illi l-istati membri l-aktar kbar iridu jużaw dawk l-istrumenti sabiex jissodisfaw dawk illi prevedu it-trattati. Grazzi. Signora Gomes, meta eh, ikun hemm il-tmexxija politika li tissejjaħ l-analisti għandhom jibqgħu fomhom sieket għaliex hawnhekk eh, kwistjoni ta' leġittimità ta' mandat irridu nqisuha jekk naraw fl-aħħar erba' snin ġara ma kienx hemm domanda kbira minn minħata ċittadini tagħna sabiex aħna eh, naġixxu baktar qawwa. Il-famuża nagħmlu xi ħaġa li kienet il-kantalina tad-disajnijiet ma tantx smajni għadan l-aħħar. Ma tantx smajni fl-Unjoni Ewropea u forsi l-politiċi kellhom isuh dan il-punt il-Kunsill Ewropew kien mestenni li jaġixxi li jiddeċidi dwar l-azzjonijiet strateġiċi tagħna, l-interess strateġiku jekk naraw l-aġenda tal-aħħar 15-20 laqgħa tal-Kunsill Ewropew il-politika barranija u dik ta' difiża ma tantx kienu fuq l-aġenda għaliex l-impenji tal-mexejja tagħna kienu oħra jekk nista' ngħidlek Iżda jista' jkun illi waħda mill-konsegwenzi ta' Trattat ta' Lisbona kienet illi l-Ministri tal-Affarijiet barranin m'għadhomx mistiedna u għalhekk il-perspettiva tal-politika eh, tad-difiża mhux forsi mhijiex dejjem preżenti. Hemm ħafna stennijiet eh, mill-Kunsill aktar tard din is-sena, jien mhux se ninsisti biss dwar l-element ta' difiża Għalix Iva, l-ewwel net irridu niddeċiedu dwar dak illi aħna nistgħu nagħmlu bħala Unjoni Ewropea f'dan is-settur, irridu naraw jekk bħala Unjoni Ewropea flimkien ma' imsieħba oħra nistgħu nagħmlu NATO, l-Amerikani u anke l-Unjoni Afrikana fil-każ tal-Mali għaliex huwa msieħeb li rridu nqisuh, imma rridu naraw id-difiża u l-kwistjonijiet eh, oħra flimkien ma l-approċ tal-Unjoni Ewropea għanna għodot oħra għad dispożizzjoni tagħna u hemmhekk jinsab il-valur miżjud tagħna. Forsi rridu ninsistu mhux fuq istituzzjonijiet imma rieda politika, imma fuq xi ħaġa li hija msejħa tħejjija, rridu nkunu lesti mħejjija. U nistgħu nużaw it-trattati, l-artikoli mit-trattati f'dan ir-rigward, kapaċitajiet militari, tejjija f'rigward ta' software u hardware ukoll. Grazzi. Grazzi ta' sew. Issa is-sur Pulitz. Le, ma tkellimx inti il-President, nitlob skuża. It-tweġiba tas sur Bilz. Insejtni passoltu. Jien ser niprofa ma ntawwal x'alix naqbel ma dak kollu l-intqal. Xi kummenti dwar ċertu aspetti dwar kapaċitajiet ta' difiża jiena naħseb il-koll naqblu iżda. Hemm xi ħaġa li rdu ngħiduha dak li qed jiġri fl-Ewropa hija bidla kbira fil-mod ta' kif aħna infaslu il-hard power tagħna. Bosta pajjiżi għandhom strutturi ta' difiża territorjali kbar u issa din l-istruttura ma baqax daqshekk kbira. Naf li ħafna l-affertu ma ta' ħafna żmien ilu armati imma ġermentu huma ta' spedizzjonijiet. Il-Franċiżi japplikaw xi ħaġa ta' 15-il sen ilu xi ħaġa simili. l-Svezja qed tagħmel l-istess, għandna ħafna kien ħafna brigati fl-imoddi spejjeż kbar u issa għandna forza inqas imma iktar kapaċi. U għalhekk in-numri ta' taqsimiet ta' Junis qegħdin jonqsu fl-Unjoni imma l-kapaċità ta' espedizzjoni qiegħda tiżdied L-Unjoni għandha kapaċità ta' espedizzjoni għal gwerra issa ħafna ikbar minn dak li kellha fl-modi. Forsi mhux biżejjed imma din hija bidla kbira illi qed issir bħalissa. L-Amerikani dan ma jagħtux kasu għaliex qatt ma kellhom sa minn mindu rebħu l-Messikani fuq uh, f'Texas ma kienx hemm gwerer territorjali fil-kontinent tagħhom. Il-gwerer tagħhom ma kollha lil minn xtutom. Mentri fl-Ewropa l-affarijiet kienu differenti, u qed naraw din il-bidla, issa l-kapaċitajiet li neħtieġu, neħtieġu dawn il-hard powers. Issa mit il-Libja. Issa jien ikolli ngħid u naħseb diġà ta' kemm il-darba hawnhekk. Jien iktar inkwetat dwar in-nuqqasijiet tagħna fid-diplomazija mm, u mhux fil-difiża, araw il-Libja. Għanna l-elementi li jistaw jeqirdu l-reġim, jekk aħna nistaw jekk irridu blajnuna tal-Amerikani, forsi merdux nirdu pjaw rizorsi, imma affarijiet jistaw jittwetqu. L-iktar ħaġa diffiċli miex li neqirdu l-reġim, imma li nibnu reġims Araw, il-Libja kena nevakwaw lil kulħadd minn Bengazi. Ma nistawx immorru iktar, ma jistax ikonna ambasċati personal hemmhekk. Qegħdin naraw armati, armi kullimkien, qegħdin naraw eh, konsegwenzi l-mali, eh, kullimkien. U qegħdin naraw jekk nistawx nibatu xi personal ta' monitoraċ fil-frontieri, per eżempju, għandna l-istrumenti ta' diplomazija u ta' żvilupp sabiex ikun hemm stat tal-Libja stabli ta' suċċess demokratiku tajjeb li nistaw neqirdu imma nistaw nibnu mill-ġdid. Konna ta' suċċess irnexxinna fl-Afganistan l-afferda ma ġewx deċiżi hemmhekk ma rnex nix naqdu lil ċipru wara dawn is-snin kollha. Aħna qegħdin nikkritikaw minħabba l-kooperazzjoni tan-NATO, imma dik dak huwa nuqqas diplomatiku hemmhekk. Il-biraħt lula aħna għamilna eskursjoni kulturali mhux politika fit-Transnistria. Ġieli żortu Transnistria tafu fejn tinsab. Huwa post eh, ta' żmien is-Sovjetiċi fl-Ewropa fejn inti tgħaddi mill minn dan il-bib tal-komunizmu u titħol f'dinja totalment differenti. U għalek fl-opinjoni tiegħi irridu li konna risorsi ta' diplomazija u kol ta' soluzzjoni ta' konflitti. Għanna l-Balkani eh, u bosta konflitti oħra u għatanna sfidi gbar imma fejn ser eh, xini direzzjoni tagħna fil- eh, fil-vant għanna problemi fis sirja nafu illi ser ikonna deċenji ta' erda minn Bejrut għal Basra għal Bajraj u jista' jkonna reġun ta', ta erda ta' ġihadisti fil-frontieri ta' l-Ewropa stess. Għanna l-istrumenti biex niffaċċjaw dan? Na niddiskutu ICC, sanzjonijiet, Iżda, għawnek, qed nitrattaw id-demokrazija, id-diplomazija, rridu nevitaw li jkun hemm gwerer hemmhekk, naqdu l konsil ta' Sigurtà, u aktar ma naġlu aktar aħjar għaliex imbagħad nistgħu nibnu l istabilita L-affarijiet ser ikunu tassew diffiċli jitwet u anka fil-każ tal-ICC u l ġustizja jina nixtieq ngħid li l-ġustizzja ser tasal. Inna nindirizzaw dan għal 18 sija għal 18-il sena fil-gwerra tal-Bosnija. Umbat, Iva, noħol u l-istabilta għal-ġustizja. Imma jek niprofaw namlu kollox daqqa, ser infallu zgur. Dawn huma l-akbar sfidi li għandna qudiemna jew uħut mill-akbar sfidi li għandna qudiemna f'termini ta' sigurtà għandna l-istrumenti għall-istabilità għall-bini mill-ġdid ta' stat għall-istat ta' dritt għal dawn l-affarijiet kollha f'żoni illi għaddew minn konflitti gbar u erda ta' soċjetajiet. U meta ngħid erda ta' soċjetajiet mhux qed ngħid biss il-bini lanqas il-persuni li tilfu ħajjithom imma n-niżġa ta' soċjetà li qed tinqeret fejn ikollok twemmin kontra twemmin, nazzjon kontra nazzjon. Diffiċli li tarġa tibni kollox mill-ġdid u xiridu namlu li għanna li jajes kif Nsejt ċifri ma pala ġnus tal-Unjoni Ewropea għanna xi 40.000 diplomatiċi li huma mxerda madwar id-dinja, xi ħaġa impressjonanti. Jekk l-affarijiet nistgħu niksbu ħafna iktar, jiena biex niċċajta qed illi kiku naraw diplomatiċi kemm e, għattaw ħin jattendu riċevimenti ta' nazzjonijiet oħra madwar id-dinja dawn huma sigħat illi jekk nużawhom tajjeb nistgħu forsi nibnu minn ġdid il-Libja. Għanna sorsi irdupjati f'ħafna stati membri e, li huma enormi u għanna mbagħad ċertu setturi oħra li m'għandhomx biżejjed riżorsi. U għalhekk kif qarradik E, approċċi koordinati aktar b'saħħithom għaliex in-nazzjonijiet tagħna weħidhom jekk jaġixxu għarrashom rashom huma żgħar wisq. Għandna l-istrument ta' dotazzjoni għad-demokrazija e, u qed jaqbad bil-mod il-mod imma dawn huma strumenti ġodda li qed nużaw. E, diskutejna l-Istitut Ewropew għal Paċi, strumenti ieħor, għandna ħafna strumenti ta' riżoluzzjoni ta' konflitt, ta' diplomazija preventiva, ta' diplomazija veru propju biex nindirizzaw dawn l-sfidi kollha apparti. U mhux ħasser insemmi l-affarijiet kollha rridu nagħmlu biex nżidu d-difiża tagħna u l-hard powers tagħna. Imma jien imħasseb aktar dwar il-nuqqasijiet fid-diplomazija, fl-istabilità u fil-bini tal-istati tal tagħna meta nara il-possibilitajiet ta' problemi ta' għawċ fid-deċenji li ġejjin. U dak li għanna nindirizzaw il-Balkani, Ċipru, l-Afganistan, il-Libja, il-Sirja, il-Mali ikunu xikunu problemi. L-sfida ewlenija forsi tista' tkun band oħra l-ikbar teddida ta' sigurtà illi għanna tista' tkun ġejja mill-cyberspace u dan il-fatt ma tantx qed niddiskutu. Grazzi. Jina grat ħafna lejn il-żewġ ministri tal-li daħlu fit ħafna dettal illum fid-diskussjoni. Nixtieq nispjega li aħna konvinti li l-Unjoni Ewropea hija l-bażi għal paċi ġewwa l-Ewropa, s-suq uniku huwa eh, il-bażi għal prosperità tagħna u għandna bżonn nużaw dan biex nirrispondu għall isfidi tal-globalizzazzjoni u il-tibdiliet fil-21 seklu mod partikolari il-biljuni ta' ċinizi ta' indjani u Stati Uniti u l-bidliet demografiċi fil-bqija ta' dinja kif ukoll l-isfidi tal-affarijiet barranin. L-Unjoni Ewropea għandha taħseb dwar il-mod ta' kif ser taġixxi mal-bqija tad-dinja. Irridu bilanċaw l-interessi nazzjonali mal-interessi tal-komunità U għal din ir-raġuni għandna bżonn ta' perspettiva komuni. Għandna network ta' tal-Kunsilli, tal-Ministri, tal kapijiet ta' ta' statu gvern u livelli varji ta' teħid ta' deċiżjonijiet. Jiena naħseb li għandna bżonn nifukaw fu uh, eh, politika barranija attiva u mhux reattiva irridu naraw eżattament x'ser niksbu uh, mm, fil-bqija fuq meta twila ta' żmien u għandna bżonn ta' strateġija fuq meta twila ta' żmien biex nagħmlu dan. Irridu nibnu għal daqstant il-kapaċità tagħna naħseb dwar l-14,000 diplomat uh, diplomatiku um, dan huwa wieħed mill-iktar punti importanti li ħsibt dwarha kif ukoll il- uh, networking tal-kapacitajiet tagħna għal din ir-raġuni il-strateġija proposta Ewropea ser tkun waħda importanti idea tajba li konna dawn l-ideat eh, iżda jridu nassiguraw li l-strateġija tas sigurtà Ewropea tiġi reveduta minħabba li nbidel ħafna sa minn mindu eh, ġiet infasla. Sur Bilt jien interessajt ruħi ħafna f'dak li inti għed fit-tieni nofs tal-preżentazzjoni tiegħek mod partikolari l politika barranija Ewropea hija iktar minn interventi eh, militari barra mill-pajjiż. Iżda il-forzi militari fejn meħtieġa għadhom parti mill-politika komuni barranija tagħna għal dastanti irridu naħsbu dwar kif ser naħsbu nittrattaw dawn il-problemi eh, bliktar mod maġġel meta jinqalaw. Bekk nkunu nistaw nibatu il-forzi militari għal ġdini għal bażi ta' strategija militari u ta' sigurtà. Aħna ġat tkellimna dwar il-bżonn li naqdu il-forzi ta' sigurtà Ewropej lejn il-iktar pooling il-mistoqsija tiegħi din kif nistgħu aħna norbtu fuq uh, il-rizorsi um, maqudin jekk aħna rridu niksbu ċertu affarijiet kif nistgħu naqsmu eh, dawn il-xalijiet li jridu jsiru u kif nistgħu kol inqasmu x-xalijiet tal kull part individwali tal-forzi ta' sigurtà eh, komuni tal- ehm, sigurta komuni. Dawn huma l-kwistjonijiet li aħna rridu nsaqsu f'dan il-kuntest. Il-bira f'Berlin kena smieħ tal pp e, il-mistoqsija li tqajmet il-bira kienet dwar l-iskrutinju parlamentari fuq forz forzi militari ta' dan it-tip u kull parlament nazzjonali irrid ikollu l-kontribut tiegħu eh, fit-tfassil ta' din l-istess strateġija nixtieq nkun naf. Xi jaħseb il parlament Ewropew dwar dan mod partikolari dwar interventi uh, żar missjonijiet żar li seħħu mad-dinja kollha. Naħseb li l-avvenimenti reċenti ġewwa Mali u rewna kemm hija importanti fil-fatt li mm, naġixxu malajr ma seħiġ daqsek ta' malajr ġewwa Mali, iżda u importanti li jkollna um, missjonijiet preparati irrid ikodna analiżi ta' situazzjoni ehm, fil-pajjiż eh, u jekk ikonna kollox lest, nkunu nistaw naġiċu iktar malajr u l-Unjoni Ewropea tkun iktar pożizzjoni li t-intervjeni malajr. l punt tiegħi jorbot ma l-istrateġija tas sigurtà Ewropea. Is-suġġeriment tiegħi huwa dan irridu naħsbu dwar strateġija bħal pereżempju l-istrateġija tan-NATO li ġiet ippubblikata reċentament jista' jkollok esperti li jattendu seminars ġewwa l-istati membri. Titi tipprova tneħħi il-differenzi li hemm bejn l-esperti u eh, diplomatija nazzjonali għaliex xanna bżonn ta' strateġija u dibattitu ehm, komuni għaliex hemm idea differenti u xsib differenti dwar kwistjonijiet militari biex bekk nkun nistgħu naqdu kollox flimkien jekk jinżommu dan f'moħħna li żvilupp strateġiku mhuwiex biss kwistjoni li niktbu dokument li ser ikopri l-10 snin li jmiss sa ma jiġi publikat li jmiss għandu jkun proċess sena wara sena u forsi dwar l-aħħar kummenti tiegħi fuq xi kwistjonijiet problematiċi l-Unjoni Ewropea irnexxilha tiżviluppa strateġija komuni tajba. Naħseb dwar li iran hawnhekk dwar il-kwistjoni tal- eh, kwistjonijiet nukleari fl-Iran eh, ġiċċejna mod pozittiv ħafna anka dwar is-sanzjonijiet fuq l-Iran. Naħseb li għanna pozizjoni maquda ħafna u nisper li nkunu nistgħu nkomplu b'dan il-mod fil-futur. Għanna problema ta' ħiniet il-President, għanna wis kellima nistaw nitkellmu biss għal żewġ minuti dan huwa l-uniku mod ta' kif kulħadd jista' jitkellem. Issa għadu għassur Weigel. Grazie, President. Nishtiq li f'dawn iż-żewġ minuti eh, nikkummenta fuq dak li għal sur Karl Bilt għal mod ta' kif huwa tkellem dwar is-sitwazzjoni eh, il-problemi kbar li qegħdin niffaċċjaw ah, mm, kien tajjeb li huwa semma l-Sirja Jiena saqsejt bosta drabi din il-mistoqsija. Kemm aħna nistaw nippermettu li nħalsu għal-erda ta' stat u għat-nħija ta' reġim li ma joġobniex u li nishti u li nbidel u għal daqstant naħseb li għanna nevitaw li naslu għal situazzjoni fejn il-prezz li nkunu tinħalsu jkunu wis oli u fis-Sirja aħna edin um, fix-xifer biex naslu għal din is-sitwazzjoni jekk aħna ser nibdew nitkellmu dwar il-problemi li il-situazzjoni ta' Sirja qed toħloq pal pereżempju l-problema tal-Kurdi u min ser imexxi lis sirja la darba l-gvera ċivili tgħaddi tispiċċa. Dan huwa lok għal politika Ewropea, diplomazija Ewropea l-esperjenza tagħna wkoll kena esperjenzi traġiċi ġol l-Ewropa għal daqstant irridu nippruvaw nibnu d-diplomazija tagħna, is-soft power tagħna qatt mu ser inkunu um, superpotenti f'termini militari iżda nistaw natu eh, ehm, għajnuna uh, um, biex nsibu soluzzjoni u koll ma naqat ninsew il-liġi internazjonali. Dini għu għadam il-lodda tana, grazzi. Mr. Borbelli. Thank you very much. Uh, Grazzi. Ministri, kollegi. Rumanija tilqa l-inizjattivi fl-istrateġija globali fil-ambjent internazjonali prezenti e, dawn qed isiru kwistjonijiet iktar importanti bħal pereżempju fl-Afrika ta' fuq, fis sahel fil-Vant Nofsani etmaraw naraw li hemm bżonn ta' eh, strateġija esterna aġġornata. Iżda fl-opinjoni tiegħi jridu niddiskutu iktar, ovvjament mhux illum dwar timetables kif aħna nistgħu nimxu il qudiem fil-futur qarib. X'inhuma il-passi u l-anijiet eh, u l-għanin tagħna biex nistabilixu strateġija ġdida u ovvjament f'dawn l-istrateġija biex nanalizzaw mill-ġdid l-istrateġiji li għanna, xinu ma l-odda li għanna fidejna, xtib ta' odda ah, għanna fi software u hardware u rida politika għaliex għawnek aħna id-diskutejna diskussjoni pragmatika u tajba ħafna iżda x'qed nagħmlu? Aħna rridu naqdu kollox flimkien l-idejat, l-istrateġiji, il-prinċipji li huma ċari għalina. kif nistaw nkunu iktar effiċenti fl-entitajiet internazzjonali? Kif għanna naħdmu flimkien bi strateġija ċara jekk ikonna strategija tara nistaw inkunu 27 fl-organizzazzjonijiet internazzjonali u konna l-istess attitudni mhux problema fl-opinjoni tiegħi. U għal daqstant irridu nkunu il-koll fl-imkien għal ġdija kwistjoni ta' sigurtà ta' ċittadini tagħna, is-sigurtà u l-futur tal eh, tad-dinja globali tagħna. Jiena kont Ministru tal-Ambjent għal sentejn fir-Rumanija dwar il-bidla fil-klima. Irridu nqisu din il-kwistjoni pal kwistjoni ta' sigurtà fuq medda twila u asira ta' żmien. U għal stant hemm dawn l-isfidi ċari għalina u huwa importanti ħafna li jkollna data ta' skadenza qasira xi konna elezzjonijiet uh, u forsi jkunu nistaw ikonna dawn il-kwistjonijiet kollha flimkien biex ikonna strateġija aktar komprensiva. Grazzi. Thank you and uh, thank you. Grazzi, grazzi lill uh, ministri għal kummenti putas provokattivi da ispiranti. Ħafna tkellmu dwar il-prevenzjoni eh, u prevenzjoni kif ukoll il-bini mill-ġdid u naħseb hawnhekk għandna eh, kwistjoni ta' protezzjoni hawnhekk ma' ġenerali u jkun tajjeb kieku l-Unjoni Ewropea tkun tista' tibni fl-istituzzjonijiet kollha permezz tal-lodda kollha li għandna konsensus komuni ta' ir-responsabilità tal-protezzjoni kif u meta se niprevjenu u nintervjenu nerġaw nibnu mill-ġdid għal stant naħseb li dan għandu jkun fost l-istituzzjonijiet kollha, fost l-odda kollha li għandna dispożizzjoni tagħna biex ikonna kunsess komuni Ewropew. U naħseb din tista' tkun xi ħaġa li qed tiffoka fuq l-enerġija tagħna u fuq il-ħsieb tagħna u jaf ukoll tkun importanti ħafna u ta' użu għal Nazzjonijiet Uniti. Grazzi. Yes, thank you. I, I also want to commend Grazina nishti eh, nifraħ li żewġ ministri u l-kelima l-oħra tal-ibdew dan il-proġett għaliex tantu huwa meħtieġ. Tkellimna ħafna dwar il-ġirien eh, tal-Unjoni Ewropea Karl tkellem dwar il-dinja um, Islamika bħala liktar uh, ġirin viċin li uh, fakkarni f'punt li għadu ma semmiex illum it-Turkija jiena nissuspetta li jekk it-Turkija ma kieku ma kienieċ kandidata l-Unjoni Ewropea dan ir-rapport li ser tipproduċu f'Mejju kien jirrekomanda ħafna li l-Unjoni Ewropea tibda immedjatament in-negozjati ma' Turkija biex tibda mm, biex tisir membru illum qabel għada. Uh, pero xorta hemm impatti qed nitkellmu dwar konflitti, friżati, jata d-dinja dawn qed nitkellmu dwar uh, applikazzjoni friżata. it-Turkija kienet lesta li tasoċeru magħna għal ħafna żmien twil huma importanti ħafna fid-dinja Iżlamika jista' jkunu importanti ħafna għall unjoni Ewropea u ċar li l-Unjoni Ewropea tista' tkun iktar f'saħħitha u iktar influenzjali uh, flimkien ma' Turkija, bit-Turkija magħha eh, u uh, mhux fuq barra. Iġifiri Turkija bħala parti mill-Unjoni Ewropea din issir parti mis-soluzzjoni fuq barra però Ah, jista' jkun mhux biss problema, iżda tkun problema ġdida wkoll. Id-diskrizzjoni ta' Skorski dwar il-naħa tisfel tal-Ewropa huma eh, ġirien eh, tal-Ewropa li l-oħrajn huma parti ġirien Ewropej. U Turkija fejtaqa' taqa' fin-nofs jisa it-tnejn li huma edha ftit ġewwa u barra mill-Unjoni Ewropea. U għal daqstant irridu il-software u rrida politika biex nieħdu deċiżjoni hawnhekk għaliex kwalunkwe strateġija fuq medda twila ta' żmien tal wolta l unjoni Ewropea fid-dinja għandu jinkludi xi tip ta' riżoluzzjoni fuq it-Turkija. Grazzi. Thank you, Chair. Grazie, President after nine years together here. Um, <laughs> Danke. Uh, jag går över till svenska. Carl uh, kommer förmodligen att protestera min fråga. Carl Karl probablement se protesta kontra il-mistoqsija tiegħi. Jiprotesta kontra l-mistoqsijiet tiegħi li għamel hekk għal eh, ħafna ħafna snin. Iżda jena nibqa' nsaqsi daw l-istess mistoqsijiet. Il-mistoqsija tiegħi hija marbuta ma dak li tqal. Jiena wkoll inkwetata dwar is-sitwazzjoni tal-Kawkasus. Sitwazzjoni ma jidhirx li tranġat. Anzi naħseb li hija aktar serja milli kienet ftit ta' snilu. ilu Wara l-aħħar laqa tal-Kunsill u l-konklużjonijiet rajna li suppost għandu jkun hemm ftehim ta' soċjazzjoni mal-Armenja. Hawnhekk fil-Parlament kien ċar li dan it-tip ta' ftehim ma kellux jiġi stabilit għalissa jidher li ma kienx hemm nebda titjib, però fuqu l-Armenja ma rtirax it-truppi tagħha, ir-Russja lanqas mamlet l-ebda tibdiliet u għaldaqstant għalfejn qed tagħmlu dan. Forsi din tidher mistoqsija speċifika jgħu waħda ġenerali ħafna, għandax taqsam mal-valuri tagħna. l europa qalet li s ħaġa fuq il-Balkani, wara ftit żmien tidraħ il-konflitt. Mbagħad jisek tibda tħossok xi ftit ħati Mbagħad tibda tqishom bħala nies li tista' tikkoopera magħhom. Iżda ma nafx għal xiex jilħu il-rekwiziti tagħna, u ħin kollu jkunu qegħdin jittestjawna, jippruvawna u għal daqstant. Qed isirek ukoll fin-Nagora Karabak. Imma tisimgħuna x'inkunu qed ngħidu aħna fil-Parlament jew le. Min Ministru Thank you very much. Grazzi. L-Unjoni Ewropea għandha potenzjali kbar ħafna ekonomiċi, xjentifiċi, kulturali, spirituali u kol politiċi ta' kol huma potenzjali. U għanna nkunu nafu ma nix ninsew li għanna responsabilitajiet kbar ħafna aħna għanna natu risposti għall sfidi globali, bħal per eżempju l-bidla fil-klima, il-faqar, il-konflitt. Aħna tinsiru iktar u iktar attivi fil- um, settlement tal-konflitti, neħiet tal-konflitti u ukoll um, kwistjonijiet wara l-konflitti. Aħna Għamilna iva kif intqal il-hardware iżdandu jitjieb. Per eżempju, il-pass li jmiss kif ġa intqal jista' jkun fis sede permanenti tal-Kunsill tas-Sigurtà ta' Nazzjonijiet Uniti. Naf li hemm xi tħassib dwar dan, iżda naħseb li għandna niġġieldu għal dan. Imbagħad aħna qegħdin nitkellmu dwar Bżed kemmu dwar il-software ma nix ninsew il-parti importanti ħafna ta' software li hija fil-fat il-valuri eh, komuni Waħda mill-lezzjonijiet li talimna mill-rebi arbija hija li l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea m'għandhomx jinsew dawn il-valuri um, komuni bħal demokrazija, l-istat ta' ġittijiet tal-nidem, u ma nix ninsew laqqas il-relazzjonijiet bilaterali barra mill-Ewropa. Waħda mill-lezzjonijiet tal-rebi arbija hi li l-ebda interess ekonomiku ma jista' jiġġustifika kooperazzjoni ma' reġimi awtoritarji u għal stant naħseb u għal nixtieq nikkonkludi għanna niprivaw intejbu l-integrazzjoni mhux biss fitnedija għaliex dan huwa iftijem ma' Iżda għanna natu iktar importanza l-integrazzjoni ekonomika iżda wkoll fost ma diversi politiċi fostom il-politika barranitika ta' sigurtà. Grazzi. Mr. Gala. Is-Sur Gala kieġbok? Grazzi, Sur President. L-inizjattivi ta' żewġ ministri naseb li ma' kontribuzzjoni għal laqa tal-Konsil fuq is-sigurtà komuni, il-kwistjonijiet tagħhom. U qed inlestu għal din il-laqa wkoll. Ħankunu qegħdin sempliċement nitkellmu fuq il-proġetti u ngħidu li għamilna xogħol tajjeb fuq affarijiet li diġà ħaqna fil-verità. Qed nitkellmu fuq politika komuni, naħseb li aħna rridu sinja sinjal ċar ħafna għal dak li nixtiequ nilħu Nishtiq għan kan komplu fuq dak laqal sur Poland fuq l-istrateġija e, globali Ewropea. Aħna kena rezoluzzjoni u għedna li ridna white paper fuq is-sigurta Ewropea komuni u l-politika barranija ta' teddit, għanijiet komuni, ridna li tkun ċara x'għandna x'kapaċitajiet għandna. u fuq din ir-reviżjoni tad difiża Ewropea naħseb jiġi importanti. Bekk dak li qed nitlob jiena Walli nħarsu lejn il-laqa bħala riżultat ottimizmu u nitolbu white paper fuq fuq il-difiża u sigurtà Ewropea mill-aktar fis possibbli. Grazzi. So, let's speak uh, Polish. Uh, Prosiłbym e, panów ministrów o powiedzenie kilku więcej słów. talba tijaj mal-ministri nitlobom biex e, jajdunna ftit fuq revizjoniet fuq relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u r-Russja. Kif nafu, ir-Russja ma tidirx li qed taċċetta l-irwol, il-pożizzjoni ftit iżgħar e, fil-dinja globali ir-Russi qegħdin jħolqu potenzjal militari u għed podġu aktar influenzi influenza fuq stati sovrani oħra. Bek wassal għal aktar għal ħafna iktar affarijiet ġodda r-Russja bħal pereżempju din ir-rotta tal ħata tramuntana ġdida xi xjentisti qegħdin jgħidu illi r russi se jkollhom eh, aċċess għal riżorsi ġodda tal-enerġija, tal-gas u taż-żejt. Jiġifieri forsi hawnhekk nistgħu ngħidu illi l-irwol tar-Russja eh, ħajba jżid. Anka eh, politikament. U allura kif ħan irreġixxu fl-Unjoni Ewropea għal dan il-fatt? Aħna pal Unjoni Ewropea qegħdin f'kooperazzjoni ma' NATO speċjalment peress li NATO qegħdin eh, jimmonitorjaw il-bidla fil-klima fin-naħa ta' tramuntana. Grazzi. Merci, euh, cher ami Brock. Euh, je voudrais tout d'abord euh, féliciter également les deux. Grazie, Sir Brock nishti nawgura li żewġ ministri. Peress, tal-inkoraġġewna. Jina kont fil-parlament fl-1983 fi żmien tal-kriżi tal-Jugoslavja. U jiena smajt l-istess tipa diskorsi dak iż-żmien fuq kif l-Ewropa tista solvi il-problemi tal-Balkani, tal-Jugoslavja. U rajna kemm kellna bżonn żmien, kien hemm bżonn ta' 20 sena fil-verità ftit imbidel kif edna diġa ħloqna ħafna qodda tajbin, iżda mhux qed nużawhom sewwa. Il-kriżi tal-Mali għal darbara wkoll qed turi illi kif edna l-ebda stat Ewropew eh, ikun kbir kemm ikun kbir mandu possibilità illi kollu l kapacita li juhra eżerċizzju anka t-daqs medju għall-opponenti għaw. Importanti li namlu l-passi għamilna passil u din fuq l-iskali tal-ekonomija, iżda rrit ikonna issa kooperazzjoni ikbar militari. Punti joħorru xaġalija evidenti il-kapijiet tal-istat, specialment ta' dawk il-pajizi Eh, l-iktar antiki, l-iktar kbar, qed ikunu ostakli għal progress dan il-qasam li suppost edha taqqat iktar iktar u l-Ewropa. Jekk din din il-mentalità ma tinbidilx, allura naħseb li l-Ewropa ħassir eh, mużew mingħajr ebda influenza fuq dak li ħajġi fid-dinja. Din twassal għal punt li jmiss, nixtiequ eh, nikkonvinċu aktar u aktar il-parlament il-parlamenti nazzjonali tal-pajjiżi. Xejn ma jinbiddel sakemm il-parlamenti ta' nazzjonali huma konvinti huma wkoll fi snin ta' esperjenza tiegħi nista' ngħid li fl-aħħar tal-Assembleja tad-WEO l-importanza tal-parlamentari marret lura. Ġifir nixtieq ringrazzja lill ministru Sikorski tal-li waqqa fil-konferenza intergovernmentali eh, f'Dublin. Umbat ħankomplu nintaqgħu anke f'Marzu f'Ċipru u naħseb il-koll kemm aħna irid jagħmel progress importanti biex f'kull parlament ikun hemm numri ta', ta membri parlamentari li huma konvinti li hemm bżonn li nbidlu sitwazzjoni. Aħna hawnhekk maħniex din nitkellmu fuq l-istituzzjonijiet, iżda eh, Sinjura Ashton verament għandha bżonn li jkollha deputati tagħha li jkollha tmexxi setturi differenti, difiża, l-finanzi, risorsi pereżempju. U jkun hemm anke eh, il-Kummissarju tal-Iżvilupp irid eh, għandu rwol importanti f'dan il-qasam. Meta kont Ministru tal-Iżvilupp u l-Kooperazzjoni, il-kap tan NATO ħadni fl-Afganistan biex jikkonvinċini illi jiena nista' nikkonvinċi wkoll lill-Ministri Ewropej biex li aħna għandna bżonn inżidu l-kooperazzjoni tagħna mal-Afganistan. Mort fil-Kunsill Ewropew għedt dan kollu, kien hemm ħafna eżitazzjoni minnaħa tagħhom, dubji, minħabba il-problemi tal-kulturali u anka fil-problemi ta' kooperazzjoni. Dan kollu jista' jintlaħaq iżda dialogi u konferenzi Zgur li stajna namlu aktar eh, xol ta' zvilup sena minniħ aktar kmini u r kienu jkunu aħjar kieku. L-istess bħal ġara fl-Afganistan nistaw napplikaw fuq l-Afrika ta' fuq. Għalix naħseb illi Mali, il-problema f'Mali ħat kompli għal snin sħaħ, probabli, nispera li l-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea ħatejn lil dawk illi jixtiequ jindirizzaw din il-kwistjoni dinja problemi li qed tura turi illi qegħdin fl-aktar li ħanitlu fl-aktar eh, perjodu instabli fl-Ewropa. U rridu nkomplu naħdmu fuqha, grazzi. Del-pikja. Danke, Herr Präsident. votre initiative... Grazzi, Sur President. Din l-inizjattiva hija ħaġa importanti ħafna. Naħseb illi ma jistax ikollna is-CSDP ġenwina jekk ma jkollni strateġija eh, komuni għal diffiża u għas-sigurtà. Naħseb kif qattu eh, din titimu miktuba formalment. Din hija koalizzjoni importanti, iżda mhijiex biżejjed waħedha. Eh, il-kollega Zistijaj ah, tkellem fuq ir rappreżentanta Olja hija ma tistax titkellem fisem l-istrateġija komuni għalkemm hija kienet mażula biex tagħmel dan. Allura nabżon jkollna strateġija Ewropea imma ma jistax ikollna dan mingħajr ma jkollna stat Ewropew. Ma jistax ikollna strateġija komuni tad-difiża jekk ma jkollniex stat Ewropew. U vera li l-odda li għanna u ma tajbin ħafna iżda madna mużajnijomx. Rridu nimplementawhom. Tkellimna li eh, naħolqu eh, politika tad-difiża Ewropea. Iżda ħadd għadhom ħadd azzjoni biex napplikawha? Tkellimna eh, il-Franċiżi, il-Belġjani, l-Lussemburgiżi, l-Ingliżi u l-Franċiżi. Tkellmu dwar dan, imma rridu naħsbu fuq il nerġgħu naħsbu fuq l-istrateġija tagħna l-Ewropa illi ġid definita fl-istrateġija top-down. Ma rridux ngħidu l-Ingliżi xiridu jkunu il-phone boots, il-kabini tal-telefon tagħhom, irridu naħsbu fuq iktar affarijiet iktar importanti bħal mali għanna bżonn il-hardware kif ukoll is-software. Jekk ma jkollniex dan, allura ma ħanaslu mkien Rrid ikollna l-mentalità tajba, l-mentalità Ewropea illi aħna kapaċi li nippromovu l-istrateġija tagħna najdu li aħna Ewropej u maħniex sempliċement pereżempju Franċiżi fil-Kastijaj. Irridu naraw l-aħjar mod kif nilħu dan. Grazzi ħafna. Fun. Ah, Grazzi ħafna. Sur Hubner mill-Parlament Awstrijak. dass nicht definiert worden ist, was Europa künftig hin sein soll. Għadna ma definejna xiex, ehm, se tagħmel l-Ewropa fil-ġejjien hemm numru ta' possibilitajiet. Hemm xi ideat illi eh, ħajkonna xi superpoter li naqablu nfusna mal-Unjoni mal-Istati Uniti jew ħadd tkun xi tip ta' msieħba forsa jkun hemm koalizzjoni għal dawk li għandhom ir-rida. Mankar settur multilaterali li jidħol fil-militar tal-konsensus militari. Irridu naħsbu f'xiridu ngħidu fuq l-intervenzjonijiet militari u tas-sigurtà. Mhux qed nitkellmu biss fuq Mali u Ċad, daw forsi ġew tollerati fuq il-livell eh, internazzjonali. Iżda ma kienx hemm konsensus internazzjonali kien hemm eh, ftehim li konna no fly zone imma xejn iktar. Rridu nkomplu aktar il-qoddim, rridu nkunu ċerti fuq dak li rridu nilħqu f'dawn l-intervenzjonijiet individwali. Importanti, illi jkollna definizzjoni ċara ta' dak li rridu nilħu jekk nitkellmu fuq eh, jekk ħanamlu pereżempju biex ngħidu hekk eh, supermarkets internazzjonali rid ikollna valuri komuni li rridu naqsmu u li rridu niddefendu. Jekk irridu neħu din it-tip ta' għażla mela allura rrid ikollna forzi totalment differenti. Ħanala nirdu nifmu illi l-Ġermanja għandha relazzjoni partikolari mal-Polonja l-ġar tagħha Iżda fl-opinjoni tiegħi irridu ħarsu lejn ewropa bħala blokka waħda. Mhix xi ħaġa li ħadd tmur kontra ir-Russja, din dinja perspettiva tagħna tal-Ilvant. Irridu naħsbu f'perspettiva komuni u mhux eh, nimxu bil-mod ta' kif jimxu naħa tal-Ilvan tal ewropa Grazzi. <laughs> You asking to get. Uh, so, sorry, I mean, I came late because I was... Skużawni wasal tard. Kont qed nara eh, x'ġara fid-dibattitu u x'intqal u naħseb ikolli ngħid li naqbel ma' ħafna ma' dak li ntqal u anke mal-politika barranija eh, Ewropea. Iżda persekont fil-kumpanija ta' dawk li jagħtu każ dan kollu rridu ngħidu li aħna naqblu. Iżda il-problema tinħoloq meta ngħaddu għal fatti. U ħafna mill-ekonomiji il-fatt huwa il-flus. Fl-evalwazzjoni tagħna jidher illi ħsara kbira l-politika barranija minħabba l-kriżi u minħabba dan id-dibattitu budgetarju li eh, se jiġi fis-summit. Dol aħar seba snin eh, li kont parti mill-budget, kon dejjem nitlob li jkun hemm aktar flus għal politika barranija. Iżda qatt ma kienet eh, tant ħażin, situazzjoni tant ħażina. Iżda jekk inħarsu lejn il-qafas finanzjarju ta' dan is-summit li għadu ma ġiex finalizzat, Infatti il-Parlament għadu kritiku ħafna minn fil-kontest tal-krizi. Il-pajis tiegħi huwa kontent sissa. M'għandix il-figuri hawnhekk. Iżda hemm iż kbir fil-azzjoni esterna. Bekk aħna morru kontra dak li sibna eh, fuq fu l-azzjoni tagħna esterna. Daw ħafna paroli biex ngħidu hekk l-ideja li kelli jiena kont qed niġielet għalija fit-Trattat tal Lisbona għal ehm, politika barranija fil-komponent ta' Trattat tal Lisbona ħajkun hemm għanijiet illi aħna mhux se nkunu nistgħu niffinanzjaw. Bekk nixtieq nitlob l żewġ ministri forsi Antonio, biex jikkommentaw kif nistaw eh, nilħu l-anijiet tagħna li huma żgur tajbin meta għandna mezzi li dejjem din jonsu. Kif jista' jkollna aktar Ewropa l barra mill-Unjoni binqas flus? Ma naħsibx li din hi xi ħaġa vijabbli. U hawnhekk nixtieq ngħaddi mistoqsija wkoll direttament is-Sur Bilt Aħna napprezzaw l-idea tal-politika barranija u f'naħa tal-Ilvant li hija xaġa importanti. Iżda aħna nkunu kritiċi konsistenza fuq il-budget, inkonsistenza fuq il-budget u l-azzjoni Il-problema hemm tnaqqis kbir ta' fil-budget u eh, wieħed l-ewwel vitma mhijiex biss il-politika barranija tas sigurtà Aħna nammiraw l-azzjonijiet tiegħek u anka mas tas-Sur Sikorski mal-viċinati mal-ġirien tal-Ilvant. Iżda binqas u inqas flus. Aħna diġà qegħdin f'diffikultà biex nilħu dak li rridu nilħu kont għadana, kont għad flaqa mal-Azerbajġan jina. U għem il-problemi kolla li tafu diġa dwarom fil-ġorġa. U forsi l-unika tama li għal-Moldova li da zmin ta' taqlib. U ġorġa kważi huwa kas li tlifna. U xorta wahdat, mannix flus, mannix flus bizzejiet. Jekk ħajkolna pajjiżi li anka kollega saqsa dan. Jina nixti nikonfronta realtà Meta jiena naqra l-aħbarijiet li qed nitolbu żewġ helikopters għal Mali mill-Belġju. Aħna qed nuru kemm ma nistgħux nagħmlu dan. Meta nitkellmu fuq il-Libja, għanna rwol tan dubjuż minħabba l-prestazzjoni li tajna fl-Afganistan. Aħna pal unjoni u anka man NATO. Il-paralizi li jem palissa fis sirja Konna sorprizi bir rebbi arbija. Konna t tama immissa issa jider li qed nitilfu il-valuri li ridna nimplementaw hemmhekk. U xi ħaġa li hija viċin tiegħi pala president fil-Belarus u hemm anka problemi fil-Ukrajina, fil-Moldova, il georgia l-Armenja. U anka l-Azerbajġan, dawn kollhom ma każi diffiċli għall-standards demokratiċi tagħhom. U aħna x'nistgħu nofru l-hom dawn kollha? Kif nistgħu nofrulhom da kollu mingħajr flus? Grazzi. All from our side. Carl, do you would like to start? Minna ħatana, Carl, tixtieq tibda? L-opinjoni tiegħi li nistgħu nofru mhux ħażin Jiena kont favur li nofqu aktar flus għal iżvilupp u hemm gvernijiet oħra li preferu li jonfu il-flus li għandna fuq ċertu prioritajiet oħra. U hekk ġara fl-aħħar stadju ta' negozjati li il-flus ġew allokati għal ħtiġijiet aktar domestiċi fl-Ewropa. E, forsi nista' naqbel li kien hemm xi gvernijiet li raw dik il-ħaġa bħala aktar ta' prioritajiet mill-affarijiet li qed niddiskutu. Jina naħseb illi kiku aħna kena nirdupjaw il-budget għal dak li namlu frazzjoni esterna tagħna ma naħsibx li jkun biżejjed għal dak li jina rrid nagħmel. Għandna bżonn eh, il-networking tal-kapacitajiet tal-istati Ewropej. Irdu naqdu l-kapacitajiet tal-forzi armati tagħna ta' dawn l-40,000 diplomatiċi ma nistawx noħolqu 40.000 eh, personal tal-Unjoni Ewropea, din mhux ser tiġri. Iżda, bl-IAS edin noħolqu dan il-ħab, dan il-punt ċentrali, u mbagħad konna il-network u nkunu nistgħu nagħmlu affarijiet ta' ċertu qawwa. Aħna għamilna bosta vjaġġi fl-imkien jiena u xieħbi poħra. L-biraħ konna l-Moldova flimkien ma' William Hake. U aħna nitkellmu dwar ir-relazzjonijiet bilaterali tagħna, relazzjoni bilaterali mal-Iżvezja, u dinja hija ħaġa tajba, nistgħu naraw x'inhuma l-effetti psikoloġiċi u laterali meta jkollna erba' ministri, jkonna punti ta' intervent mill-IAS Imma l-effett ta' dawn it-tlieta li għandhom l-istess messaġġ u qed jitkellmu f'isem l-Ewropa, l-effett huwa kbir. Ħafna iktar minn dak li aħna nistgħu nagħmlu b'mod bilaterali. Forsi xtaqtu tisimgħu li li eh, l-Sur Sikorski jew William Hake jitkellmu dwar eh, l-affarijiet, l-integrazzjoni Ewropea. U dan huwa l-muftieħ tas suċċess. Iżda Dak li qed nitkellmu dwar illum hawnhekk huwa importanti wkoll għaliex l-istrateġija globali Ewropea mhijiex biss dwar il-produzzjoni ta' dokumenti imma għal il-proċess li jipproduċi dawn id-dokumenti għaliex aħna ġejjin minn kulturi strateġiċi differenti. Primarjament huma dawk Renjonit, renju Unit u l-Franċiżi li ilhom jaħsbu dan il-mod, imma l-kulturi differenti tagħna huma msawra b'mod differenti minħabba l-istorja. U għana qegħdin hawnhekk bħala parlamenti nazzjonali sabiex ninaqdu jitfit fil-ħsieb strateġiku tagħna, naqdu l-kulturi tagħna, l-esperjenzi tagħna biex bekk inkunu nistgħu nwettqu din l-istrateġija fil-prattika u koll il-politika tagħna. Kien hemm xi mistoqsijiet oħra, eh, ġejt mistoqsi dwar l-R2P, jekk iridux nagħtu definizzjoni tagħha, jiena dejjem aġixxejt b'ċertu kawtela fir rigward tagħha meta diskutejnija fin-Nazzjonijiet Uniti jiena qed li minħabba l-esperjenza tal-Balkani huwa faċli li tkun teoretiku fi New York imma meta tiġi faċċat bid-diffikultajiet tar-realtà trid eh, tagħmel l-affarijiet skont is-sitwazzjoni li kollok qudiemek. Dwar il-Libja kien min kien qed jgħid li din hija l-aħħar implementazzjoni tal-R2P ma jiena għedtilhom stennew għan naraw se ser jiġri fis-Sirja għaliex l-affarijiet ser ikunu aktar diffiċli. M'hemmx formula lesta li nistgħu napplikaw Neħtieġu għarfin kbir dwar is-sitwazzjoni skont il-kapaċitajiet, il-possibiltajiet jista' jkollna diskussjoni dwar RTP minix kontrija, imma m'għandniex din il-formula fissa illi nistgħu napplikaw din il-ħaġa tal-limnija żgur. Dwar it-Turkija fil-qosor. Ivana qabel ma dak li intqal. Isemmit l-Iżlanda wkoll. L-Iżlanda hija ftit iżar mit-Turkija Iżda l-isħubija tal-Iżlanda u t-Turkija fil-ġejjeni hija waħda kritika għaliex għaliex araw l-alternattivi. Jistaw jitilqu f'direzzjonijiet eh, differenti. Turkija hija ovvja jekk mhijiex magħna. Eh, forsi f'sitwazzjoni partikolari tista' tkun kontrina aħna nispiċaw fawġ kbir L-Iżlanda tista' tkun sitwazzjoni differenti, xata e, fl-Iżlanda, mhix ta' Norveġa, mhix dik tal-Amerikani, mhix dik tal-Iżvezja. L-ikbar ambasċata Reykjavik hija l-ambasċata ta' Ċina. Għaliex? Għaliex huma jaraw iva li jistgħu jiftħu lejn it-tramuntana. Jiena mort fit-tramuntana u rajt xaffari strateġiċi għanna u d-dimna u aħna irridu ninvolvu l-Izlanda fl-interessi strateġiċi tagħna tal-ġejjieni e kif neħtieġu il turkija għall-interessi strateġiċi tagħna f'dik id-direzzjoni. Jiena xtaqt nuri illi inti xtaqturi li taf titkellem bl-Svedi, sappart il-lingwi l-oħra, konna nafu ma tajjeb l-Armenja. Musa nidħol fid-dettall, imma għandek raġun titkellem dwar l-Angor Nagorna Karabah kif jiena tkellem dwar it-Transnistria u konflitti oħrajn li għadhom ma solvewx, għandna konna hemmhekk qabel il-miliet. it-tlet ministri tal-affarijiet barranin. Illi konna nitkellmu mal president tal-Armenja, dan l-involviment huwa meħtieġ jekk aħna irridu illi noħolqu impatt. Is-sur Kovac fl-aħħar tkellem dwar il-post tal-Unjoni Ewropea fil-Kunsil ta' Sigurtà jiena favur. Imma hemm ċertu eżitar eh, f'Londra dwara. Issa naraw ser jiġri għandi tħassib ieħor. Aħna qegħdin Ara jena raw fl-aħħar snin. Eh, qegħdin non fuq hawnhekk kellna żewġ ministri tal-affarijiet Eh, barranin mill-Finlandja u mill-Lussemburgu illi nefqu l-ħin ta' il-rizorsi tagħhom, għattaw il-ħin tagħhom, eh, duru d-dinja, jitġildu kontra xulxin għal voti fil-Kunsil ta' Sigurtà. Jiena nixtieq li naħdmu għal anijiet komuni imma qegħdin niġġieldu għal postijiet fil-Kunsil ta' Sigurtà u hemm min qed idur madwar id-dinja jitkellem u jiġġielet kontra Ewropej oħra u dan idajjef il-pożizzjoni tagħna jekk iridu xi arranġament, jekk nistgħu nsibu xi arranġament fil-Kunsil ta' Sigurtà naħseb li tkun xi ħaġa tajba. Imma jiena naħseb li l-affarijiet mhux ser isiru mill-lum iżda iva għada pitada forsi jista' jkollna sede fil-Kunsil ta' Sigurtà. Naħal il kwistjoni tar Russja fisem il-kollega tiegħi. Iva tixtieq tgħaddilna l-kwistjoni tal-politika tal politika tar russja għalina tixtieq tgħaddilna. Tajjeb wis, Karl tkellem dwar uħut mill-mistoqsijiet u jiena ser nindirizza oħrajn. Is-Sur Polenz. Tkellem dwar kif eh, jekk naqsmu u jkonna riżorsi komuni dan jista jaħdem fil-prattika. Hemm xi modi ta' kif taħdem in-NATO illi aħna rridu nirranġawhom meta nibnu CSDP. Iżda hemm xi lezzjonijiet. Jiena ma naf blebda każ fejn hemm xi pajjiż illi mhuwiex kuntent bil-mod ta' kif AWACS qed taħdem għandna is-sem tagħna għandna il-monitoraġġ tagħna u kulħadd jara li kun jaf x'qed jiġri u qed nagħmlu eh, l-istess ħaġa bil-sorveljanza, sistema ta' sorveljanza. sadwar il-mod ta' kif nistaw noħolqu netwerk fost is-servizzi diplomatiċi tagħna Jien għandi tliet idejat. L-ewwel net. Aħna diġà obbligati bit-trattati illi naċċettaw li ċittadini eh, ta' kull pajjiż fil-settur tal- konsulat u xinejdu jekk naqblu dwar il-livell minimu ta' servizzi u bekk inkunu nistaw nirrappreżentaw lil xurxin mod aktar mifrux. Hawnhekk differenzi storiċi huma ta' valura lina. Per eżempju, il-Polonja hija superpotenza bħala konslu fl-Ukrajina imma oħrajn għal raġuni storiċi huma b'saħħithom fil-Amerika Latina, fl-Afrika, fl-Azja. U aħna kuntenti li nkunu rappreżentati minn oħrajn u oħrajn jirrappreżentawna. Irridu nitrattaw baktar serjetà wkoll il-vizas pal pereżempju dak li għandna f'Kishinger jaktar aktar effettiva f'termini ta' spejjeż u kol jekk iċ-ċittadini imorru f'post wieħed biex applikaw għal viża u mhux ikollhom joqogħdu iduru lemmu lawn u eh, jużaw xi vojt legali biex ikunu jistgħu japplikaw għal viża fil-konsolat ta' pajjiżhom. Umbagħad il-lok il-post tal-ambasċati, post konġunt għamnija Eh, mal iżvezja minnija bil-grupp ta' ma mal-Stati Baltiċi, ma jfissirx ambasċati konġunti, imma jfisser illi nippermettu illi jkun hemm xi kmamar jew setta kmamar għall-użu ta' diplomatiċi minn stat membru ieħor dan jagħmel sens postijiet fejn aħna kompatibbli. It-tielet ħaġa l-iktar ħaġa kbira. Aħna irridu nużaw is-servizzi tal-IAS biex noħolqu djar Ewropej f'aktar pajjiżi. U għamminnu illi aħna għanna dawn l-xiren ta' eluf ta' diplomatiċi imma l-affertu ma l-istess fis servizzi diplomatiċi tal ġermanja ta' kif huma f'dawk tal-Polonja l-maġġoranza tal-impjegati ta' servizz ta' diplomazija tagħna fil-verità mhumiex diplomatiċi imma personal ta' appoġġ. Fis-servizz tal-Polonja 3500 personal u minnhom 700 biss huma diplomatiċi. Il-pajjiżi mhux ser ikunu jridu illi iċedu il-kontroll nazzjonali ġifiri diplomatiċi imma nistaw nifrankaw ħafna flus billi noħolqu in-network fejn impoġġu l-diplomatiċi flimkien fl-istess post flok noqogħdu noħolqu ċertu sottokuntratti għal bosta funzjonijiet u f'xi pajjiżi mhux biss nistgħu ntejbu l-effettività tagħna imma wkoll is-sens tas-sigurtà tagħna. Per eżempju, l-ambasċati f'żoni ta' konflitt, f'żoni ta' gwerra. Ma nafx għaliex ma namlux dar Ewropea f'Kabul, per eżempju, fejn il-maġoranza tal-ispejjeż tagħna huma allokati għas-sigurtà. Għandi xi ħamsa jew sitt diplomatiċi f'Kabul biss li huma protetti minn eh, 24 personal tas-sigurtà forsi nistaw noħolqu dan il-perimetru konġunt fejn fih konna dar fejn kulħadd. Kull pajis għandu l-ambasċata tiegħu eh, fis-sikurtà meħtieġa din taħdem tkun starija politika u nifrankaw il-flus u nkunu aktar effettivi f'termini ta' spejjeż, iżda jiena naħseb li l-idea ġiet imxekla ġiet ibblukata mill-ikbar stat membri għalix il-kalkoli kienu li aħna xorta ħajkonna ambasċata li xanna noqodu nħalsu għall-istati membri żgħar u jkonna nħalsu darbtejn għall-affarijiet. Iżda għall-inqas. Aħna għanna nistabilixxu il-prinċipju fejn noħolqu djar Ewropej fi stati ġodda, f'postijiet ġodda. Kull deċenju naraw illi konna stat ġdid, timor tal-Vant, il-nofsnar ta' Sudan, ejjew ma naġlux l-affarijiet, ejjew noħolqu djar Ewropej. Jiena xettiku dwar ir-responsabilta illi nipproteġu Proteġu l-eskalbu ta' raġunijiet differenti. Tkun faċli il nsibu kunsens dwar eh, il-każijiet fejn ir illi nipproteġu ġiet miksura minn xi mexxej. Naħseb nistgħu naqblu illi meta Gaddafi kien qed jeddet eh, li jagħmel massakru f'Bengazi, l-intervent hemmhekk kien ġustifikat. Kien riskjus, imma kien ġustifikat f'termini etiċi. Mbagħad ir-reġim ta' Assad mhux biss qed jeddet li għamel il-massakri imma għamilhom wettaqhom dawn il-massakri, il-każ hawnhekk huwa aktar b'saħħtu. Imma maħniex se nintervjenu għaliex il-każ morali. Mhux għax m'hemmx il-każ morali imma għax ma nistawx Eh, nwet u gwerra oħra fil-vant nofsani. Din hija il-problema. Hemm minħal jippretendi illi mhuwiex eh, konvint għaliex imbagħad jekk ikun konvint ikollu jaġixxi u m'għandux il-gazz biex jaġixxi. Issa ser natikom idea bħala espert, ex-espert, mhux bħala ministru Aħsbu dwar ir-rekwiżiti legali għandhom jiġu sodisfatti. Mhux biex nagħmlu intervent eh, umanitarju imma biex nelbu l-mesċeja illi kisru il-responsabilità tagħhom, ma żammex ma responsabilità tagħhom sabiex jipproteġu Il-koll nafu illi jekk namlu gwerra ma' pajis, sempliciment sabiex inwaqqaw l mexxej ta' dak il-pajis, hija gwerra ndemmija ħafna u tiswinna ħafna flus. Nafu illi aħna edin provaw irdu lil baranin illi eddewna Imma situazzjoni hija ambigwa hawnhekk, is-sitwazzjoni l-azzjoni tal-Istati Unit fil-Yemen, fil-Pakistan, fl-Afganistan għandha l-użi tagħha. Imma jekk dan napplikaw ukoll fuq livell ta' mexxej ta' stat hija tentazzjoni imma hija xi ħaġa tassew dubjuża u l-legalità, l-legalità tagħha hija wkoll ħafna iktar diffiċli imma jekk nagħmluha ta' bilħaq ikonna strument b'saħħtu. Naqbel ma' Sur Gable illi il-Kunsill Ewropew f'Diċembru għandu eh, juża white paper u memx bżon ta' diskussjoni kwalunkwe, ma għanna nażlu l-alternattivi tagħna dwar il-relazzjoniet ma' Russja. Kal diġa qal li aħna irridu konklużjonijiet tal-FAC dwar ir-Russja aktar spiss mis-soltu. Jiena għandi idea aktar koraġġuża, iġifieri, illi f'termini ta' kunċetti aħna mhix jintajjeb jekk Naraw, per eżempju, l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea ma' Russja, li ġiet maqbula taħt il-presidenza Ġermaniża tal-Unjoni Ewropea l kanċiller Schroeder, illi ħna ma tantx naqblu mal-involviment tiegħu ma' Russja. Imma jekk naqraw id-dokument naraw li huwa dokument eċċellenti drittijiet tal-bniedem, modernizzar, miftijem b'mod globali, rwol importanti tal-NGOs fir-Russja. Jiena naħseb illi il-problema emmek hija l-istess bħal dik tal-istrateġija Ewropea f'termini ġenerali meta jkollna anke meta jkollna l-idejat tajba ma nimplementawhomx. Bek irridu illi ikonna idejat aktar realistiċi imbagħad aktar solidarjetà meta nwettqu dawn l-idejat realistiċi. Grazzi. We'll take only a couple of minutes of your time because standing between you and the center. Mux serġa, nħodilkom wis ħin għaliex daqt wasal ħin għalli kellu ma tantx jaqbillim dawimkom. Ser nitkellem dwar il-white paper, jiena jilni f'dan ix-xogħol għal ftit minn mhux ħażin u smajt għal din it-talba ta' white paper fuq ta' gżirijiet u l-oġezzjoni ewlenija dejjem kienet li mm, ma jistax ikonna white paper li għab ħaġa preskrittiva u għallaqstant ma tistax tkun ċaġa li ssir fuq livell Ewropew. Jien minix lingwista jew lanqas ma jil lingwa tiegħi huwa l-Ingliż. Um, però qed naraw eżerċizzju min-naħa ta' Franza u għedin jamlu ambizjonijiet strateġiċi ħafna minnaħat tal-pajis eh, ikun tajjeb li namlu il-level komparabli fuq livell Ewropew. Eh, iżda jiena kiku nazel il-Green Paper. Rapport ċekini kien tajjeb, tajjeb ħafna, enfasizza il-benefiċi tas suq uniku u kol eh, l-ispejjeż għalfejn ma jkonniex suq uniku għalfejn m'għandniex nimmiraw eh, għal green paper li mhijiex preskrittiva u li tenfasizza eżattament x'inhu il-vantaġġ komparativ li naġix fuq livell Ewropew u x'tip ta' infiq komuni għassi komuni nistgħu niżviluppaw anke eh, il-missjoni f'Mali eh, u rrid li anke l-Franċiżi kienu f'sitwazzjoni diffiċli ċertu rajiet ma kienux effiċenti biżejjed biex ikunu jistgħu jagħmlu dik tip ta' missjoni li għamlu. U għal daqstant forsi nistaw nizviluppaw xi ħaġa fuq livell Ewropew. Dan eh, jekk għandu isir permezz tal-budget tal-Unjoni Ewropea hija storja differenti, eh, iżda mhuwiex f'idejn l-analista li jidħol f'dan it-tip ta' dibattitu. Il-flus għal eh, missjoni ta' dan it-tip hija mobilizzata fuq livell nazzjonali u aħna qegħdin fl-istess sitwazzjoni ta' soltu nuqqas ta' interess min-naħa tal-opinjoni pubblika, nuqqas ta' rida min-naħa tal-mexxejja politiċi Eh, f'dan l-istati partikolari. Hemm chapter wieħed, kapitlu wieħed fil-budget Ewropew li jista' jkun nistgħu nqisuh mill-ġdid dan huwa l-budget fuq ir-riċerka, wieħed mill-ikbar tnaqqis tal-blueprint preżenti tal-MFF huwa fil-fatt dan jekk ikun hemm evidenza minnaħa naħa tal-kriżi preżenti li l-pajjiżi qegħdin sejrin tajjeb u li dawk li kienu qegħdin jinvestu baqgħu jinvestu fir-riċerka u l-iżvilupp nafu li fil-Ġermanja u l-Iżvezja saħek fil-pajjiżi nordiċi b'mod ġenerali. Aħna hekk qed innaqsu b'mod partikolari f'qasam fejn nafu li hemm vantaġġ komparattiv. Umbat apparti minn hekk hemm kapitlu partikolari f'Horizon 2020 għandu x'taqsam ma' riċerka ta' sigurta li mhijiex eżattament eh, riċerka eh, akademika iżda hija eh, applikata din tnaqset diġà Issa jekk hemm kwistjoni li hija strateġika u hekk fil-fatt li l fuq meta mila ta' żmien fuq dawn il-qosma. U din il-kamra tittamel xi ħaġa f'dan ir-rigward hija l-iktar li għandha poter li se titnamlilkom appell. Grazzi, President. Thank you very much to three of you. I think it was a Grazzi li l-kulħadd nasab li kien dibattitu tajjeb ħafna li permezz tiegħu nistgħu nimxu l-qoddim kemm għal review process kif ukoll għal preparazzjoni biex bekk ikonna għan komuni. U naħseb ikun tajjeb li rappreżentanti tal-Parlamenti Nazzjonali kienu għaw għaliex dan jista' jsir biss permezz ta' kooperazzjoni tal-Parlamenti Nazzjonali. U għal daqstant jiena naħseb permezz ta' din id-diskussjoni jista' jkollna xi ftit ta' progress. Issa nistedinkom għal um, buffe zaħir u għal wieħed li nistan huwa huwa uh, fil fatt dan Għaliex m'għandniex iktar flus biex nagħtu iktar buffes, grazzi.